Colleagues, please take seat. We can start our... Kollegi, nistaw nibdew? Il-dialogu e, ekonomiku tan nilqa il-Ministru tal-Finanzi tal-Portugal, Signora Maria Uterkerke, nilqa kukol kokol dan il-Kumitat għal dan il-dialogu ekonomiku fuq is-sitwazzjoni tal-Portugal, pajjiż li kif tafu f'Ġunju tal-2014 ħareġ mill-programm ta' ġustament finanzjarju mod formali u anka fuq sbiq kapitali minn Lulju tal-2014 il-Portugal ġi integrat fi ċiklu Eh, fis-semestru Ewropew anka eh, fil-qafas ta' sorveljanza mikrofinanzjarju. U fil-fatt dal-ħodu il-Komissarju Moskovici tkellem dwar l-opinjoni tal-budget abbozza tal-Istati membri u l-Portugal u għawet mis seba pajizi illi l-Kommissjoni edha tikkonsidra konsidra pala li qiegħed friskju ta' nonkonformità. U għalhekk huwa importanti u żgur li xi ħaġa utli li nistgħu niddiskutu llum is-sitwazzjoni tal-Portugal anka Ministru Albuquerque u ngħaddi l-kelma mill-ewwel lilek għal preżentazzjoni minn ħatjak ta' 10 minuti. Grazzi ħafna, President. Sur President, eh, Signori deputati, f'dan il-Kumitat tal-Ekonomija ftit xhur wara l-programm ta' adekwament tal-Portugal jena naħseb li huwa importanti ħafna li nenfasizza il-progress prinċipali li rnexxilna nieħu mill-2011 Apparti l-sfidi li għad għanna. Il-programm ta' degwament kien maħsub biex jagħmel ir-riformi strutturali tal-Portugal li waslu għal sistema ta' għal kondizzjoni ta' falliment fil-bidu tal-2011. mil bidu tal-snin design l-sfida tal-euro u il-fat li ma ġewx osservati ir-regoli wassal għal sbilanċi eh, makroekonomiċi kbar fil-Portugal. Mod partikolari kien hemm fenomenu ta' eh, dejn ġeneralizzat minnaħa tal-istat, familji, intraprizi u pajis metam qabbel mal-kumplament tad-dinja. Kien hemm bżonn bażikament nibnu ekonomija aktar miftuħa, aktar kompetittiva, iżda dan ma konsidrat u riżultat kien tkabbir ekonomiku asir, mhux sostenibbli li wassal għal eh, għal sistema għal situazzjoni ta' staġnar fl-2000 u spiċċajna b'sitwazzjoni ta' vulnerabilità kritika fil-qafas tal-kriżi finanzjarja globali. F'April tal-2011 wara li ikkraxjaw e, e, e, il-suq finanzjari, bil-fors kena nadegwaw l-ekonomija it-tlet pilastri tal-programm ta' adegwament kienu importanti għal għal finanzi pubbliku kif ukoll biex nirkupraw il-stabilità finanzjarja u kif ukoll nbidlu l-istruttura biex naslu għal tkabbir ekonomiku. Aħna llum nistgħu ngħidu li l-bilanċ huwa wieħed pożittiv. L-isforz għal konsolidazzjoni tal-budget permettilna li innaqsu il-deficit għal inqas minn nofs. Eh, Fl-2012 morna għal 0.2% u fil-2013 għal 0.3% u nexinna namlu progress ta' 6 punti percentuali u il-progress għadu għaddej fl-2014 kifet jiġi konfermata anka mill-data kuta kull xar eh, ta' revizjoni tal-budget. U il-riforma tal budget ħaj permettulna l nsaħħu d-disciplina u nżidu it-trasparenza. L-aġġustament estern huwa importanti wkoll wara għaxiren ta' snin fejn ma mxejn ix qoddim aħna irnexxinna niksbu kapaċità likwida ta' finanzjar eh, ta' 4% tal-GDP fl-2013. Irnexxinna niksbu aċċess stabbli fl-finanzjar tas-suq il-ħruġ ta' dejn fuq medda qasira ta' żmien qatt ma tħassret, il-ħruġ regolari ta', ta self fuq medda twila ta' żmien reġat eh, għajmet fuq saqaja u għaddejja ammortizzazzjoni kontinwa. Il-tisħiħ tal-kapitali, titjib tal-pozizjoni tal-likwidità tal-istituzzjonijiet eh, taw ċertu vantaġġi lil dan il-proċess ġeneralizzat ta' eh, tneħħija ta' dejn kif ukoll il-kapitalizzazzjoni fl-2012 u 13 dawn żiedu l-kapaċità tal-banek li jassorbu it-telf li hemm bħalissa fl-attività. F'termini strutturali aħna għanna programm ta' riforma li huwa integrat ma' ekonomija aktar miftuħa, flessibli, vantaġġi kompetittivi fuq livell globali. U fit-tmiem tal-programm ta' adegwatezza għamilna bilanċ rajna r-riżultati li huma viżibbli u ħsibna dwar is-setturi li għandhom bżon ta' aktar sforzi dan il-periodu qasir ta' tranzizjoni ma' nix naħsbu fih bħala eh, li qed nieqfu issa mill-impenn li semma il-gvern u li wassala l-aktar minn 400 miżura fi tliet snin. U anka wara t tmim tal-programm, aħna komplejna nifissaw għanijiet ġodda għal dawk li huma riformi strutturali, riformi tal-enerġija eh, ġew konkretizzati, il sistema legali ġdid ġi applikat, il-green economy u kol ġew prezentati u dim il-parlament, il-privatizzazzjoni ta' TAP reġat bdiet, ġibiri dawn huma l izziet elementi ewlenin. U dan ippermetta li ikunem il-xprunar tal-attività ekonomika u it-titjib tas-suq tax-xogħol. Il-GDP reġa beda jikber fl-2013 u qed ikompli jirkupra. Data tal-Autorità Nazzjonali tal-Istatistika għallu li għattilet eh, er-, setta erba xhur ta' dan ix-sena eh, raw żieda ta' 1% meta mqabbel ma' t-tieni 4 xhur tas-sena u ħajkomplu jizdietu kol b'mod ġenerali fl-2014. Id-qatet jonqos b'nuqqas ta' 4.4 fil-100 ġviri sa' massimo ta' 17 fil-100 fil-bidu ta' eh, l-2013 u 13 fil-100 fil-bidu ta' din is-sena għalek il-qeda naqsu U l-impieg edin ikomplu jizdidu. Il-program ta' adegwatezza permettinna li nibdew e, nirranġaw il sbilanċi Iżda għatem ċertu sfidi irridu nifacċawhom u rridu nifacċawhom bl-istess determinazzjoni tal-aħħar tliet snin. Huwa minnu li r-riżultati li rnexxina niksbu kienu determinanti mal problemi strutturali tal-2011 ma ġewx solvuti 100% ilhom jakkumulaw ruhom għal aktar minn 10 snin u ma kienx possibbli għom fi żmien tliet snin biss. Mela, din hija konklużjoni li nistgħu narawha fl-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea fil-qafas tar-rapport fuq il-mekkanizmu tal-allert dawn huma indikaturi li jmorru lil lin mill-limiti iffissati fil-proċedura ta' sbilanċ makroekonomiku kif ukoll is-sitwazzjoni eh, likwida il-livell ta' dejn pubbliku u privatu l-qatt. Dawn huma tliet indikaturi li jaraw il-dejn eh, li kienem li wassal ukoll għall-kriżi u minkejja il-fat li ma kienx hemm eh, miex ma kienx qed nimxu qudiem fuq il-budget, il-, -budget, il L-istoks irridu nistennew ftit għax irridu nibnu ekonomija sostenibli. il qati jirrifletti l-ispejjeż ekonomiċi u soċjali ta' dan din, il-proċedura. U din hija proċedura ġiet fissata fl-2010 u fl-2011 kien hemm bżonn li konna adegwatezza finanzjarja u nerġgħu norjentaw il-finanzi tas-settur. iġbiri minn qasam tal-non tranzazzjonijiet għal dawk ta' tranzazzjonijiet. Kienem zida bil-mod il-mod tal-qat. U għem sfidi oħra li mux dejjem jiġu rikonoxuti bħala tali. Dawn mhumiex ġejjin mill zbilanċi imma mill-bżonn li nkomplu nikkoreġuhom f'kuntest ta' rkupru ekonomiku, il-klima ta' emerġenza, dimensjoni tal-problemi tal-ekonomija waqt il-programm kienu qegħdin jimponu ċertu urġenza. Issa l-adegwatezza għada urġenti iżda nafu li hemm bżonn nikkonsolidaw U naraw li muma is-sinjali tal-irkupru ekonomiku hemm bżonn li nsibu bilanċ tajjeb bejn ir-ritmu tal-adegwatezza u l-kuntest u l-importanza ta' dan il-bilanċ rajnieh anka fit tal-proposta tal-budget tal-2015. L-ewwel budget ta' wara il-programm u għalhekk dan huwa budget importanti ħafna li huwa anka budget simboliku tejja tiegħu eh, ġiet mibdija fil-ħin wara il- il-dokument tal-istrateġija tal-budget ta' bejn l-2014 u 18 U mhux biss ifissajna budget san medda medja ta' żmien imma wkoll qegħdin nippruvaw nilħu l-lan ta' 2% tal-GDP biex inkunu nistgħu nirranġaw dan l-iżbilanċ fl-2015 skont il-programm ta' adekwatezza u l-proċedura għall iżbilanċi eċċessivi. Apparti dan il-deċiżjoni tal- tal-qorti f'ta' marzu u għawissu eh, rajna li fl-2015 ħajżidu il-difikultajiet minħabba tħul eh, fil-seħ ta' sekk 2010. U il-problemi ta' budget li ġew identifikati ma kienux bizzejed biex nilħu il- 2.5% eh, tal-GDP għall-izbilanċi tal-2015 xi ħaġa li ġiet maqbuna mal-partijiet internazzjonali għalhekk il-programmi ta' zbilanċ tal-2015 eh, ħajkun hemm ammont ta' 1.0.7% tal-GDP u dan jippermettilna biex naħdmu lejn l-izbilanċi Imma mhux xertu waħda mhux qed jippermettilna neħu 2.5%, aħna nafu li 25% 75% huwa eh, hemm ħafna vuċijiet li huma ibsa fuq it-tkabbir u għan bżonn ħajkonna bżonn kunsens politiku wiesa li qatt m'għandniex naqsu l-ispejjeż ukoll u żida ġdida tal taxxi huwa kontraproduċenti għal fiduċja ta' ċittadini. Il-Gvern Portugiż ħafu u dan l-impenn li fl-2015 garantixxi li l-Portugal toħroġ minn eh, proċedura ta' deficit eċċessiv għalhekk ħadna nota ta' dak li qalet il-Kummissjoni fl-analiżi tal-pjan tal-budget. Iżda aħna reġistrajna wkoll iżviluppi pożittivi dwar l-attività ekonomika, eh, l-impjiegi, it-twettiq tal-budget, iġveri l-gvern ħajkompli jikkontrolla kollox iżom għajneħ fuq l-iżvilupp tal-ekonomija u l-budget biex ikun jista' jadegwa kif suppost l-istrateġija din hija bażi sabiex ikonna tkabbir ekonomiku sostenibli li joħloq l-impjiegi. Iżda ħajkonna bżonn inkomplu naħdmu fuq ċertu ċertu emendi. Il-programm jitlob iżjed responsabilta u responsabilta msaħħa, il-gvern jaf li din hija triq li fija ħafna riski Iżda xorta waħda għadna fiduċjużi li hija triq tajba għal pajjiż. Grazzi ħafna. L-ewwel kellim Gregor Christos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αφού πρώτα συγχαρώ την Υπουργό γιατί πιστεύω ότι η Πορτογαλία τα, τα πήγε πολύ καλά, τα πηγαίνει καλά. Grazie ħafna, grazie lill ministru għal din dikjerazzjoni. Naħseb il-Portugal sejra tajjeb talt fil-programm wara il-Greċja u ovvjament rixtu dan il-programm qabel għalhekk għandi żewġ mistoqsijiet. X'inhi sitwazzjoni fis-swieq? Is-settur pubbliku bħalis huwa preżenti fis-suq u kif qed iġibu l fusanka għal biex tilħu l-programm biex lestu l-programm jew is-swieq għandhom biżejjed fiduċja fikom jistgħu jagħtu s-self fuq eh, birati ta' interess baxx għandhom żejt fiduċa biex jagħmlu dan u anka biex eh, innaqsu eh, id-dejn. Issa, mistoqsija aktar prattika dak li qed naffaċċew anka fil-Greċja bħalissa nixtieq l ajnuna tiegħek il-rati tal-Greċja qed jgħidu li b'mod kostituzzjonali mhuwiex tajjeb mhux korrett illi tnaqqas il-pensjonijiet fil-settur pubbliku. Il-gvern irrid jagħti lura il-flus illi ħadu minħabba dawn il-programmi. Jiġifieri hemm ċertu miżuri li mhumiex produttivi żida fil-VATs, anka fis-settur tal-lokandi li huwa settur importanti ħafna fil-Greċja, għalhekk hemm effett wieħed fuq l-ieħor. Allura x'taħseb l-opinjoni tiegħek? Intom erġajtu tajtu l-flus lura li kontu ħattu minn qabel minħabba dan il-programm ta' ġustamenti? Grazzi. Tarsi, tadni, obrigada pelas questões. Eh, a da saída para mercado. Dak li għandu xjaqsam il ħruċ mis fl-aħħar tal program Din kienet għażla li torbot maħħa riski bħal-għażlit kollha imma triq tal-Portugal fl-aħħar snin kien li niksbu ktar kredibilità. Trasmettejna dan il-messaċ swieq għaliex barra l-programm minn pen konkret minnaħa tal-gvern tal-pajjiż sabiex insolvu l-problemi strutturali. U nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn l-ekonomija tagħna tkun iktar kompetittiva u kunem hemm kondizzjonijiet sabiex eh, nindirizzaw id-dejn u progressivament naddu għal situazzjoni ħert il-kontijiet pubbliċi u aħjar l-iżvilupp ekonomiku. Kien dil il-kredibilità akkumulata li ksibna. U dan itina l-fiduċa li ma kienx meħtieġ ikonna mekanizmu ta' pozza biex imallura fuq suq għan rezerva tal-likwidità li tejna naffrontaw żminijiet pjuttost twal ta' volatilità ta' fussu u bekk naslu naqwa mod kif eh, natu ktar finanzjament. Għallak li għandu xieqsam is-sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali fil-Portugal din is-sena kellna deċiżjonijiet deċiżjonijiet minn qorti kostituzzjonali li impedit li ċertu miżuri li kienu adottati mill-gvern jiġu attwati. U dan biddel id-distribuzzjoni tal-isforz ta' adekwament bejn ħruċ u tħul fil-programm inizjali l-intenzjoni kienet li kunem tnaqqis ta' żewġ terzi għall-ispejjeż u konsolidar ta' tħul u li rajna fil-programm kienet distribuzzjoni aktar eh, ugwali bejn spejjes u dħul u għal daqstant il-konsolidar inkiseb l-aktar mill-att tal-introjtu. Imma kenna dal-qafas kostituzzjonali l-gvern Portugiż li tirrispetta sentenzi tal-qorti kostituzzjonali u jsib alternattivi fiħda l-istrumenti għad dispożizzjoni tiegħu sabiex nilqu l-miri illi uh, stabilixxejna, mhumiex miżuri aħjar il konna naddontaw minnu fiħ eh, fuq sostabilità, miżuri li kienu basra fil-bidu kienu preferibli ma nirrispettaw is-sentenzi ta' qorti kostituzzjonali għażilna miżuri oħrajn li għajnuna u xorta waħda dawn il-miri. Grazzi. Speaker is Elisa Ferreira, S&D Group. bem jgħast komite. Merħba l-ura fil-komitat tagħna. Senjura Ministru, nafu illi għanna fema differenti. Il-gvern illi parti minnu inti kien favur il-pozizjoni ta' Trojka, anzi mar li linit mit-Trojka, u hemm elementi illi kienu jirrappreżentaw eh, il-mira oriġinali, indirizzar ta' dejn, ristrutturazzjoni eh, tal-ekonomija, issa għanna test tal-Kommissjoni Ewropea fejn għal Portugal qed ngħidu li d-dejn privat huwa wieħed fost l-ola fl-Ewropa għal daqstant qed nikstru il-limiti previsti mill-scoreboard. Id-dejn pubbliku laħaq il-128% ġifiri għajt minn livelli fil-Europa. Il-qat, il-pozizjoni tal-investimenti, hija waħda mill-iktar negattivi. Għet nirtilfu parti miswi għall-esportazzjoni u ninsabu f-situazzjoni ta' seba' immigrant u popolazzjoni qed tiriskja l-faqar. Fl-analiżi tagħna Ġifiri meta nġib biex nirrevet dak li ġara, meta nipruvaw nifmu dak li mar ħażin fil-proċess ta' dekwament Ewropew, għal gwar ta' dan il-kontribut tiegħek ikun importanti fuq tliet livelli. Anka għal dizavanz dil- kon President Kutat jafu dan hija situazzjoni mhux sostenibbli id-dejn u li ta' fil fil-mija ta' gdp ġifri ġan insabu f'livell li jmur kontra regoli. U gvern Portugiż qed jitbiet mill eh, mitriqet tajba. Issa għalfejn qed immorru eh, qed nidu din id-direzzjoni, direzzjoni ħażina Emma affarijiet li kellhom jiġu rikmandati b'mod differenti. il riċetta ta' trojka kella tkun attwata imma b'titjib possibbli. It-tielet element meta l-Kommissjoni Ewropea tirrakmanda miżuri ta' tisħiħ strutturali, l ministru x'tipproponi sabiex tosserva jew le il-rakkomandazzjoni tal-Kommissjoni fil-ġejjini. Sr. Deputati, e obrigada por boas-vindas. É um prazer estar aqui. Eh, essa expressão de que o governo Mela, grazzi, eh, napprezza il-prezenza tijak. Il-pozizjoni ta' Trojka ġi diskussa ħafna. Aħna provajna nibatu messaċ ġifiri li aħna konxi tal-bżon eh, tal-dawn l sbilanċi gbar li jizviluppaw mhux biss fil-pożizzjoni esterna ma li aħna konvinti bisħieħ li din hija l-aħjar ħaġa għal Portugiżi fil-ġejjieni. Għalhekk aħna użajna din l-espressjoni ma forsi ma ġietx interpretata b'dan il-mod, ma mhux daqshekk importanti. L-elementi huma t-tnaqqis tad-dejn il-ħolqien tal-impjiegi l-konsolidazzjoni tal-budget. Il-Portugal għandu problema serju għaliex fil-prattika hemm il-problemi tal-Irlanda, l-Irlanda għanda problema ta' dejn privat, il-Greċja għanda problema ta' dejn pubbliku, aħna għanna problema ta' dejn kemm pubbliku kif ukoll privat. Għanna pożizzjoni esterna li mhijiex sostenibbli bħalma majt fil-bidu tal-intervent tiegħi. Irridu nagħmlu sforz kbir biex insolvu l-problema tal-istoks, ġifieri apparti il-problema tal-flussi, u dan ifisser li rridu nagħmlu sforz kontinwu u mhuwiex raġonevoli nittamaw li nistgħu naqilbu kompletament situazzjoni li li ġiet akkumulata għal aktar minn 10 snin b'kuntest internazzjonali mhux tajjeb. Id-dejn pubbliku jinsab fuq 128% imma d-dejn pubbliku likwidu jekk neliminaw riservi eh, tal-likwidità huwa 118% li tagħmel differenza aħna ma tlifniex eh, eh, ċertu issu għal dak li huwa l-esportazzjoni, anzi rkuprajna ċertu swieq, ċertu swieq importanti li irnexxilna innaqsu ċertu eh, tendenzi tas-su Ewropew li kien pożittiv. U aħna diversifikajna il-bażi tal-esportazzjonijiet tagħna u dan jagħmilna inqas fraġli f'ċertu ċirkostanzi meta s-situazzjoni ma tkunx daqshekk għaddejja kif suppost. Issa dwar is-sena d-dieħla hemm eh, tbassir differenti għaliex il-gvern għadu konvint li tbassir tiegħu huma tajjeb. U għanna id dejta l-aktar reċenti anka wara eh, l-ewwel missjoni ta' wara il-programm u dan jikkonferma l-impressjoni tal-gvern. U issa li nimponu miżuri addizzjonali mux ħajkunu, mux ħajkun hemm bżonnhom, ħanzi ħajkunu kontraproducenti. U din ħatkun tkun profezija li tispiċċa dbassir li iwettaq lilu nnifsu. Aħna rridu jkollna l-iżvilupp, aħna l-est li nbidlu l-istrateġija tagħna jekk dan ikun neċessarju, għaliex aħna ħadna fuq spallejna l-impen li fil-fatt nikkompletaw il-proċedura ta' deficit eh, fl-2000 u 15. Imma din il-proċedura ta' adegwament hija tajba għamlet eh, titip jew le? Kienet tajba jew le? Din kienet fil-fat l-aħħar mistoqsija tija kiena imxejt skont l-ordni. Sfortunatament ma kellix biżejt biex wieġeb, iżda. Nixtieq ninformakom li kienem bżon li noperaw ċertu eh, aġġustamenti tul il-programm u ħna għamilnijom. Irnexina nitalmu mill-istituzzjonijiet kollha nitkellmu fuq aġġustament f'ekonomija matura li għandha aspettattiva tal-popolazzjoni differenti minn ekonomija li qiegħda tiżviluppa. U dan wassal għal proċess ta' talim fil-programmi ta' aġġustament. Ovvjament nistaw dejjem nagħmlu aħjar, iżda huwa importanti li jkollna riżultati pożittivi biex nelbu din il sitwazzjoni ta' emerġenza. Grazzi ħafna. Thank you, Chairman, uh, Madam Minister. Grazzi, President. Signora Ministru, grazzi ta' xol kollu tijak. Malħaċ il-bidu tal-la għalx kelli kumidat iħor. Pero il-mistoqsija tijaj ija wahda qasira, għaja importanti mux biss il portugal imman kallik. Il-Portugal pal-lissa daħlet anka fil-program tal-Golden Visa. U hemm ċertu affarijiet marbutin ma dal-programmi li huma marbutin anka ma' programmi oħra fl-istati membri oħra. Fil-Latvija minn fejn ġejjina wkoll għandna programm simili. Il-programm huwa aktar li eh, nbjew affarijiet anka fiż-żona Schengen, anka fil-investiment ta' su Dan it-tip ta' investiment hemm intenzjonijiet differenti biex tpoġġi dawn dan il-flus fis-suq. Dan jista' jkun anka qed iwassal għal tnaqqis tas-suq tal-proprjetà u anka l-prezzijiet tal-kostruzzjoni qegħdin jolew f'pajjiżi żgħar bħal Latvja. Inti pala il-Ministru li responsabli għal-finanzi tal-pajis. Kif qed taħseb li ħadd tiskunuti dan il-programm? F'pajjiżek u anka f'pajjiżi oħrajn li għandhom skemi simili dawn il-programmi jistaw jikontribwixxu għal vilupp sostenibili tal-ekonomiji fl-Unjoni Ewropea u ma jnaqsux is-sigurta. Temmen li dawn iskemi għandhom isiru ikollhom operazzjoni ta' medda twila ta' żmien jew ikunu ta' żmien iqsar u mbagħad jitwaqfu. U fl-aħħar. Kif taħseb li dan il-programm tal-Golden Visa jista' jgħin l-istruttura tal-investiment fil-Latvja, Ċipru, Malta u anke pajjiżi oħrajn? Grazzi. Muito obrigada, Sr. Deputado. Um... Grazie Hafna. O programa. der fl-aħbarijiet minħabba raġuniet zina. imma dan ikkonrispondi wkoll għas-sistema ġudizzjarju tagħna. Ehm, però programmi simili f'stati membri oħrajn, programmi li ma jitwal, fejn tingħata ċittadinanza mhux biss l-awtorizzar il-persuna tirisidi fil-pajjiż. Il-programm tagħna permetta illi dawk il-parti tas-su eh, tal-bini per eżempju li kienu affettwati ħażin minn kriżi jerġgħu lura fuq saqajhom. U fil-fatt kenna dan l-irkupru Il-verità hi li issa ninsabu eh, fil-kupru tal-suq tal-bini u din hija attività ekonomika importanti u m'hemmx distorzjonijiet marbuta ma' dan il-moviment barra minn hekk. Għandna wkoll investimenti f'setturi oħrajn, investimenti fil-fondi, għandna flus ta' likwidità fis-sistema bankarja tagħna il mekkaniżmi li għanna ta' kontroll sabiex naraw minn fejn ġej il-kapital huma riġid immens b'kollaborazzjoni tal-entitajt finanzjarji, kriminali penali, kollaborazzjoni mit tal-pulizija, ġifir qed ngħidu għaqda ta' mekkaniżmi ta' kontroll fuq minn fejn ġejjin ġej il-kapital sabiex niżguraw illi ma nħallux kapital b'raġunijiet eh, li jistgħu jkunu raġunijiet zina. Daqstant il-programm tal-Portugal kien utli, reġa' ġab il-soqlu rafuq saqajħ, il-kupra kapital rizorsi fi sistema bankanja tagħna, dimensjoni tal programm u d-dim dimensjoni tal pajjiż issa ma wasliċ għal distorzjonijiet illi jistaw iħasbuna għal daqstant m'għandniex orizzont prevedibbli għal l-aħħar tal-programm. Però xi ħaġa li trid tiġi evalwata permanentament kemm għall mekkaniżmi l-effettività tal-, tal mekanizmi ta' kontroll u anka distorzjonijiet potenzjali. Skont il-kontroll permanenti nkunu nistaw nikkoreġu l-affarijiet u nimodifikaw il-programm. Għalissa memx raġunijiet għalfejn ngħidu li l-programm għandu jintem fi żmien medju fi meta twil ta' żmien. Gwe. Dobrigada, signor Ministra. Grazie ħafna, Signora Ministru. Il-gvern qed jgħid li l-programm ta' aġġustament kien ta' suċċess. Eh, Starija bħal din ma tistax issir bbażi tal-valutazzjonijiet ta', trojka. Evalwazzjoni xi tkun bbażata fuq it-qabil tal-anijiet meta mqabbla ma' riżultati. U rridu naraw dak li kien maħsub u dak li qed seħ. Dwar il-GDP fl-2005 ħana konna tkellimna dwar il-0. 5%. Eh, eh, Mbatt wasalna 75% eh, il-qat, 18% u issa wasalna l-14. il deficit 4.5% u issa 3.5%. Iġbiri, program ta' ġustament ma' rispettax l-elementi kollha tal-analiżi għalhekk qed nagħmel il-mistoqsija. Mela, jekk il-programm ta' ġustament kien kellu lan li solvi il-problemi tal-pajjiż, mela kif huwa possibbli li dan qed jiġi konsidrat bħala suċċess? It-tieni mistoqsija. Dan għodu aħna kellna intervent serju minnaħa tal-Kummissarju Moskoviċi u palma qal anka l-President tal-Kumitat tagħna u qal li l-Portugal mosservax ir-rekwiżiti għalhekk ħajkun hemm sistema ta' viġilanza eh, mill-viċin, supervizjoni mill-viċin. Il-gvern kisser il-pajis meta qal li hemm bżonn li jinsolvu l-problemi tagħna. U aħna rajna li il-problemi tal-pajis ħraxu. Illum rajna li għanna bżon ta' soluzzjonijiet. ċinu ma' l-kommenti tijak? Hemm polemika bejn il-gvern, ġviri fuq di ta' deficit, deficit. Għana rajna kif il-gvern ma' rispettax l-anijiet? anka bl-evalwazzjoni ta' trojka, issa l-problema addizzjonali. U fuq din il-problema jena nixtieq nkun naf l-ewwel qabel kollox. Jiena segwejt ir-regolament fuq ir-riżoluzzjoni bankarja. Iġviri li l-kredituri kollha jridu jkunu motija ċertu responsabilità qabel ma jaħsbu dwar it-telf għal kontribwent għal minħal setaxxi, imma għalfej aħna ma, ma rispettajniex din ir-regolamentazzjoni għal banek xaħġa ħaġa li eh, skreditat l-gvern u għalfej il-gvern tħares il-kredituri u mux minħalla sit-taxxa edin jinniraw dak li hemm fil-liġi komunitarja. Sinjora Ministru, dan mux eh, mandu xaqsam mal bank tal-Portugal għax aħna nafu li huma deċiżjonijiet politiċi. Issa mistoqsija oħra. Jekk dak li diġant qal mir responsabbli differenti ħajkun hemm kontribuzzjonijiet direttament jew inkella skont il-Kaxxa Ġenerali tad Depositi, x'inhu huma l-konsekwenzi dwar l-anijiet ta' budget li bħalma nafu diġa' hemm dubju, tpoġġa dubju fuq il-kredibilità. Grazzi. Tade fossi pertan susin pur kfiko. Grazzi ħanżom pjuttost fil-qosor għaliex tgħid għandna ħin għal tweġibiet tiegħi. Xtaqt ngħid illi għal rigward tal- uh, previżjonijiet verifika l-affarijiet tiegħek għaliex il-pajjiżi kollha tal-Ewropa meta mqabel ma dak li ġara tkun tista' tara illi l-iżbalji fit-bassir verifikaw ruħom mhux biss l-Portugal imma l-Ewropa kollha. Għaliex kien hemm aspettattivi differenti, naħseb l-importanti nitkellmu l-aktar fuq pajjiżna sabiex naraw hemmx alternattivi kredibbli sabiex il-naraw eh, gvern setax kien situazzjoni aħjar. Il-proċess kienu għed diffiċli, imma r-riżultati tista' tmissom bidejk, mhumiex il-miri li prevedejna fil-bidu, però ninsabu situazzjoni ħafna aħjar iktar sostenibbli bi progress viżibbli fl-elementi kollha ta' inklużi fil-programm. Mhux fanatizmu dan hija kwestjoni ta' konvinzjoni li ma' konvinzjoni il- uh, l-zbilanċ strutturali li kena kien enormi kien hemm bżonn li nbidlu rotta u eh, kieku ma minna xejn konna nispiċċaw f'sitwazzjoni traġika għal pajjiż kollu. Kien ikonna sitwazzjoni ekonomika u soċjali gravi għall aħħar Fuq diverġenza rigward tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni, għanna situazzjoni ta' riskju ta' osservanza, netkelmu fuq d-bassir, kif ġa spiegajt, Għalix iswa opinjoni tagħna, il-bassir tagħna m'għandux jiġi modifikat għaliex se jkun hemm adekwament fiħda dak li huwa possibbli tpassar. Rrid nitkellem fuq il-Bank tal-Ispirtu Santu li fil-Portugal tagħti l bank tal-Portugal id-deċiżjonijiet fuq il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni. Jiena segwejt il-diskussjonijiet fuq l-Unjoni Bankarja u li għandna llum huwa sim ta' preżijiet li ta' l-kredituri ordinari. Fl-2016 biss il-firxa se twassal 8% ta' responsabiltajiet il-kontribwenti u mamħarsa għannu responsabilta settur finanzjarju u eh, dak li jista' jiġri jekk ikollok episodji jew kondizjonijiet mhix xi ħaġa li pertinenti fil-preżent Għaxem ħafna ipotezi illi ma Remains uh, Skużani, mela l grupp il-grupp għal-de. Issa naddu għal Sur Thomas. Nibdew bin-nisa l-ewwel, Sir President. Nilqakom nilqak għal din il-laqa, Senjura. Ministru, kena l-proċedura ta' Trojka, metanka um, kena zjara fil-Ministeru. Dan għoddu tkellimna fuq l-izbilanċ makroekonomiku u situazzjoni tal-Portugal jekk tħarsu lejn il-rata tal-impjek u anka din ir-rata edha għolja ħafna. Ija ngħidu li il-President Jean-Claude Juncker tal-Kommissjoni u l-programm ta' 300 miljon jaħdem u enti kollok parti kbira minn dal-programm. Jekk inħarsu l-programmi speċifiċi ta'kom, fejn għandhom imorru dawn il-flus? biex ikunu effiċenti kemm jista' jkun. Għaliex inkella jekk ma nqasmhomx tajjeb dawn l-investimenti mela lura forsi jkun hemm xi problemi jew katastrofi. U għalina u kalikom, grazzi. Thank you very much for your question. Uh, grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Iva, ir-riskju tal-faqar żdiedet minn dan il-programm, imma rridu nenfasizzaw li dan il-faqar u kol din rata kienet għolja anka qabel il-krizi ġifiri l-istess ħaġa għal-qat qed naraw li l-kriżi qed juru aktar problemi li l-Portugal kienet qiegħda tibni biż-żmien ehm, ġew esposti bil-kriżi ma ġewx bil-kriżi ġifieri. Għalhekk qed nuru li aħna kellna biċċa xogħol ibsa qudiemna u kellna nirranġaw eh, zbilanċi li kienu ilhom għaddejna żmien twil minn direzzjoni differenti waqt li l-bqija ta' dinja, speċjalment eh, fl-Ewropa, kien hawn kriżi kbira. Għalhekk din mhijiex sitwazzjoni faċli li solvi kriżi interna. Dan kien l-ambjent li aħna kellna nippruvaw nirranġaw. Madan kollu importanti ħafna li nkomplu eh, nirranġaw dawn l-iżbilanċi biex innaqsu il-rata tal-faqar. Edha għolja ħafna b'mod li miex aċċettabbli. Allura rridu naraw x-mizuri li jistgħu jiġu implementati b'mod realistiku biex anka ikolna eh, riżultati fi żmien qasir. Irrid ikollna aktar ehm, arranġamenti u aktar bilanċi eh, strutturali biex ma jkollniex din l-illużjoni li jkollna itkabbir għal ftit żmien imma li anka konna xi ħaġa li innaqsu dawn il-numri u nżommuhom baxxi mux mort artificiali nejdu li, li, li solvina l-problema mbagħad wara sentejn ikon irġom dom il-bidunet. Għalhekk hija kwistjoni li naraw minn fejn ġiddin din il-problema, minn fejn inħolqot. Eh, daw il-problemi li għadna qegħdin nafaċċjaw mill-lum. Jekk l-affarijiet anke qegħdin jitjiebu xorta ta' ħafna progress xissir. Mela, fuq il-programm issa dan huwa koll rilevanti għalina mhux biss l-investimenti illi ħajnataw lill Portugal imma anka l-investimenti Ewropej illi ħajkollhom impatt rilevanti anka fuq il-kompetitività tagħna. Aħna nkomplu nenfasizzaw l-importanza li jkollna su waħdini tal-enerġija għal pajjiż bħal Portugal dinja ħaġa importanti ħafna biex innaqsu n-nefqa fl-enerġija biex anka nżidu l-kompetitività fil-settur produttiv tagħna. Jekk parti minn dan il-pakket ta' investiment immur lejn dan it-tip ta' dawn tip ta' miri, anka minn investimenti diretti lejn il-Portugal dan ukoll ħajkun ta' benefiċċju, dak kollha ħajkun benefiċċju għall-Ewropa kollu kollha żgur ħadkun ta' benefiċċju għall-Portugal ukoll. Dak li għana l-aktar importanti li għanna bżon l-aktar f'pajizna huwa l-investiment privat. Għanna problema strutturali ta' noqqas ta' kapital fis settur privat. U għalek aħna rridu nindirizzaw din il-problema, il-kumpaniji tana għandhom ħafna biżiet fuqhom u dan hija problema ta' stokkijiet li ħaj ħatuħu żmien biex titranġa. Imma bżon tal-influssi eh, tal-ekwita biex ikun hemm din l-equity swap biex bekk l-ekonomija tissaħħaħ u għalek il-settur privat kemm jista' jkun irid jinġibet lejn pajjiżna u nġidu niżviluppaw ċertu strumenti sabiex ikollna l-progressi ehm, fl-istrumenti kollha meħtieġa biex fil-fatt ehm, nieħu dawn il-ħtiġijiet kollha f'pajjiżna. U aħna konfidenti illi eh, dan il-pjan u fil-ġejjieni naħseb li jkun pass tajjeb ħafna eh, il-qoddim biex inka l-Ewropa u l-Portugal ikollhom benefiċċji. Grazzi, issa għal-grupp tal-ħodor. Is-Sinjura Scott Keo. Rajt illi il-figura tal-bilanċi tal-gvernijent eh, tiebu iżda xorta waħda kienem ħafna piżijiet anka fil-pagament ta' benessri u anka id-dejn tal-GDP ratio ma tjibx ratio fil-fat zdiet fil-żmien tal-programm ta' ġustament u għalhekk jidher li hemm ċertu falliment f'dan il-programm ta' dan arranġamenti. Kien hemm id-dejn pubbliku li għala għalhekk ikun hemm ħafna mistoqsijiet kif l-ekwitajiet qegħdin jinqasmu bejn il-kredituri u għalhekk nixtieq insaqsi tliet mistoqsijiet. L-ewwel ħaġa tista' tgħidilna x'se jkun l-imbatt ġenerali fuq il-dejn pubbliku fil-Portugal anka biex nejnu l-settur finanzjarju ġewwa l-Portugal tasbu li li hija tajjeb li ċittadini qed ikomplu jħallsu għal dan id-dejn li ġie minħabba soċjalizzazzjoni tal-problemi eh, privati. U xtaħsbu li se jkun il-proġess ta' awditjar pubbliku biex nifmu kif eh, wasal, wasalna għal dan id-dejn u jkun hemm anka dibattitu politiku fejn ir-ristrutturar jista' jkun eh, alternativa tajba. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Nixtieq nibda billi ngħid li aħna fil-fatt qed inħarsu lejn ċertu piżijiet eh, soċjali iżda l-anġustamenti taħt iċ li kellhom isiru aħna kena problema f'minnaħa tal-finanzjament. Għatanna deficit ehm, fil-gvern ma kienx finanzjament la privat u l artificiali u dan ħajkun ikollu bilanċ tajjeb, imma il-nefqa soċjali kienet tkun diffiċla ħafna ċittadini u allura s-soluzzjoni ma kienieċ faċli u anka ħsibna eh, fiċ ċittadini tagħna u rajna alternativa differenti li kieku ma kienx hemm dan il-programm u l-finanzjament li jkollna biżejjed żmien biex nimplementaw ir-riformi u anka biex nerġaw niksbu il-fiduċja u l-aċċess għall-suq. Jina nixtieq ngħid ukoll illi l-kwalità tal-servizzi pubbliċi għadhom qed jinżammu għad għandna sistema ta' saħħa nazzjonali tajba, għandna l-edukazzjoni ukoll pubblika. U aħna bħala pajjiżi għadna l-iktar pajjiżi sikuri u kollox qed jiffunzjona kif suppost, l-istituzzjonijiet kollha qed jaħdmu kif suppost u anka aħna dejjem sibna fuq l-ispejjeż u dejjem sibna f'dak li għandhom bżonn iċ-ċittadini. Jiġifieri li kollhom l-istess kwalità ta' servizzi u nelliminaw l-ispejjeż eh, li, li memx bżon daqsek għal kwalità tas servizzi biex bekk ikun hemm anka eh, spejjeż eh, tajbin anka ċittadini sadwar l-settur finanzjarju eh, nishtiq t-kellem fuq il-banek illi kellhom il-bżonn tal-intervent eh, mill-gvern u bank eh, minnhom diġà ħallas kollox u dan ġi anke mid-Digi Competition rajna li kien source tajjeb ħafna għal tħul fil-budget tal-istat. It-tieni bank issa ta' lura ħafna minn din lajnuna finanzjarja u jidher li qed fi triq tajba biex jagħti il-bqija għad fadal bank pubbliku peress li bank pubbliku aħna aħna shareholders u għalhekk hemm l-irwol ta' shareholders u l-irwol tal-istat. Umbat fuq l-investiment eh, ta' tranzizzjoni dan ukoll ħajġi ritornat kif ġi maqbul. U għalhekk nista' ngħid li b'mod ġenerali l-ispejjeż tal-istat u tal-, -tal ta' dawk li qed iħallsu it-taxxi anke fil-settur finanzjarju kien pożittiv. Irridu nirrisolvu bank sal, fis-sajf tal-2014 wara, wara dan il-programm imxejn anka mar-regoli e-, Ewropej, jiġifieri l-ispejjeż tal-interventi, eh, jiġifieri tas-self mit-teżor eh, eh, u mxejna sewa mar-regoli. U għalhekk ma jkunx aktar spejjeż fuq iċ-ċittadini dwar l-awditjar ta' ċittadini fuq id-dejn, din hija xi ħaġa importanti għaliex aħna ngħixu f'demokrazija. Iċ-ċittadini għandhom jiġu involuti biex jifmu kif ħajkollhom l-aċċess għall informazzjoni jkollhom anke jkollhom parti eh, attiva mhux biss fi żmien elettorali imma dejjem għaliex id-dejn hija memorja tad-deficit tal-passat, deċiżjonijiet tal-passat u importanti li nżommu dawn il-memorji ħajjin. U allura l-iżbalji li għamilna fil-passat m'għandhom xerġaw jirrepetu ruhom fil ġejjeni għalhekk bħala Ministru tal-Finanzi aħna fid-dejn għandna nitalmu, għandna ħafna lezzjonijiet nitalmu, nifmu minn fejn ġew nafu, nkunu nafu xkienu deċizjoni deċiżjoni tajbin u ħzina biex bekk deċiżjoni ta' ħżiena ma nerġawx nirrepetu għam. Grazzi. Thank you. I see no speaker from the FDD, so... Mela minni xet nara kellima mill-FDD għalek issa għaddi l-kelma l-Barbara Capel għal eh, proċedura tal-catch di għaj għanna lista. Nista nitkellem issa? Grazie ħafna, Sur President u Sinjura Ministru, grazzi tal-li ġejt tkellimna f'din dan il-Kumitat tagħna tal-Ekon u tal-li qed ikonna dan id-dialogu ekonomiku miegħek. Sinjura Ministru, inti qed tkompli tiffissa l-istess eh, kors tal-preċedessur sabiex tikkonsolida l-budget twassal aktar stabilità biex ikun hemm aktar tkabbir ekonomiku. U da bażikament huwa dak li tixtieq tagħmel it-trojka. Iżda jider li fit-tliet oqsmar nixxirek twassal bidla għal bidla pożittiva tkabbir ekonomiku, domanda domestika u l-investimenti. Għal 2014 inti qed bassar 0.9% tal-tkabbir ġviri meta qabel mal-GDP li huwa 1% akbar mill-żona euro u sena diħla 1.3%. Iġvi 0.2% aktar mill żona euro. Id-domanda domestika innexxirek iżidu b'1.2% u dan huwa 0.5% aktar miż-żona euro u għal dawk li huma eh, l-investimenti 1.9% fil-żona euro u eh, fil-waqt fil fiż-żona euro 0.6%. Jiġifieri naħseb li hawn xejra pożittiva. U fil-fatt il-pajjiż seta' jmur lura għas-swieq kapitali f'Ġunju ta' din is-sena bil-bonds ta' 10 snin ta' 975 miljon euro. Inti implementajt riformi strutturali li ma ġewx eh, ma ġewx konsidrati b'mod pozittiv biss, ma ġew kritikati wkoll għandi mistoqsija għalik. Id-dejta ekonomika reċenti huma inkoraġġanti. Jider li l-ekonomija Portugiża issa terġa' tirpilja. Kif qed tiġġudika dawn il-miżuri, il-miżuri ta' tfaddil meta qabel mal-austerità? Inti taħseb li dan kien importanti ħafna biex il-Portugal terġa' ssir kompetittiva? Grazzi ħafna, Sinjura eh, Deputata. Mela, qabel ma wieġeb dak li qed fuq it-tkabbir tal-pil tal-GDP għall-2014, aħna għandna il-1 fil-mija u id dejta tal- tal-periodu li miss u jgħidu li ħajkun hemm tkabbir ta' 1.01 fil-mija. U meta mqabbel ma' dispożizzjonijiet jew it-bassir tal-konklużjonijiet, nistgħu naraw kif ħajġi konkluż l-2014 bir-riski li semmit il-Kommissjoni wkoll li fl-opinjoni tiegħi huma inqas ċari sena eh, għadha ma spiċċaċ iżda aħna fiduċjużi li l-bassir tagħna ħajkun aktar viċin eh, dak li li konna kienet jiġi mbassar. Imma il-Portugal issa reġaħa reġa' eh, miex f'din it-triq ta' tkabbir qed jerġa' jibda proċess li ġi imwaqqaf periodu ilu. Għal dik li hija l-konverġenza meta qabla maż-żona Euro l-Unjoni Ewropea anke jekk hemm differenzi ta' tkabbir mhumiex daqshekk seri u rridu nevitaw li e, tiqaf jiqaf it-kabir, verta hija li qed irnexxinna innaqsu id-differenza bejn is-sitwazzjoni Portugiża u is-sitwazzjoni tal-pajjiżi taż-żona euro u tal-Unjoni Ewropea. U dinja xi ħaġa li rridu nixħtu dawl fuqha. Issa dwar riformi strutturali, il-proċess irid ikun wieħed kontinwu. Dan mhux xi pakkett li jista' e, jitwetta u jaqfem, ir-riformi huma xi ħaġa li ħajsiru. Ħajtpoġġew fis-seħ irridu nikkunsidraw li hemm riformi ġodda li jridu jsiru. U din hija xi ħaġa fundamentali għall kompetittività irridu nkomplu nħadmu ċertu riformi fil-suq tax-xogħol, diġà għamilna ħafna ma rridu ntejbu l-kundizzjonijiet tal-flessibilità tas-suq tax-xogħol. Irridu nkomplu li jkollna riformi sabiex intejbu il-kwalifiki tal-popolazzjoni attiva, il-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol, irridu dejjem nitru aktar fid-dettall din hija ħidma Ewropea u mhux Portugiża biss, is-suq finanzjarju waħdini biex innaqsu l-frammentazzjoni u neliminaw id-distorsjoni ta' kompetittività li ġejjin mill-ispejjeż tal-finanzjar. U dan kollu huwa parti mir-riforma li trid tiġi mejjuna ġviri finanzi pubbliċi sodi, b'tali mod li dawn il-finanzi ma jwaslux għal problemi li jista' jkollhom impatt fuq il-kompetittività tal-pajjiż, imma li jkunu appoġġ b'tali mod li l-ekonomija tkun tista' tiżviluppa u jrid ikun proċess kontinwu Hemm bżonn analizzaw il-problema, tal-sigurta soċjali u s-sistema tal-pensjonijiet, aħna jkonna bżon ta' konsens politiku e, eh, wisa. Imma minħabba is-sitwazzjoni demografika ta' pajjiżna dan huwa dinja problema li ċit tiġi faċċata għal riformi strutturali. U dan irid isir mm, fl-aħjar żmien possibbli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sem il-grupp PPE l-Onorevoli Maletic. Grazzi ħafna. Sur President, urrit najt li jena verament kontenta li nista nilqa il-Ministru tal-Portugal. U jena kontenta li nara l-Gvern tal-Portugal u il-Ministeri tal-Finanzi u miexin fil-direzzjoni tajba. U li palissa edin jimplementaw xiftit mill-mizuri jett u l-anijiet tal-politika ekonomika l-2015 iġifiri konsolidazzjoni tal-budget u tisħiħ tal-investimenti. U dan huwa messaġġ li l-Kummissjoni jibgħat lill istati membri kollha, l-pajjiżi kollha involuti. U meta niġu għal konsolidazzjoni fiskali li zi ħaġa importanti meta niġu. Meta nippruvaw niksbu aktar tkabbir fl-ekonomija, ħatkunu tistaw iżidu l-infiq per eżempju, l-investiment u tnaqsu l-spejjes. Numru mill-kollegi tiegħi saqsew mistoqsijiet dwar l-investiment, iżda jiena nixtieq nkun naf x'inhuma il-punti ewlenin li qegħdin tiffaċċaw sabiex tkunu tistaw twaslu għal aktar investiment fil-Portugal. Inti semmejt il-fat li ma tantx hemm kapitali fil-settur privat. Iżda b'mod parallel, intu qegħdin tiffaċċaw ukoll problema bin-nuqqas ta' innovazzjoni. Xinajdu dwar is-sistema edukattiva? Jew forsi għandkom amministrazzjoni eh, kbira wis? U xinajdu dwar l-flus għal-investiment? Kif għassolvu dawn il-problemi kollha? Jien immaġina dan kollu marbut ma dawn l-400 eh, miżura li jintom qed li tixtiequ timplementaw. Issa biex niġu għal modelli ta' finanzjar, għal imprendituri, inti semmejt strumenti ta' ekwita, u fir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni jintqal li sa tmim ta' settembru għandkom tkunu tistaw tidentifikaw l dawk il-SMEs li potenzjalment jistaw ifallu. Għalix qegħdin eh, edin eh, għandhom eh, dejn, intom kif ħejjtu ruħkom għal dan kollu, grazzi. <coughs> Grazzi ħafna. Dwar l-elementi prinċipali għad kabbir għal budget fl-2015, aħna għanna e, il-kupru tal-tħul tal-familja għanna eliminazzjoni ta' kontribuzzjoni straordinarja fuq il-pensjonijiet li morru lilin mill-1000 euro u hemm kontribuzzjoni ta' solidarjetà għal pensjonija għall-ola pensjonijiet. Aħna għanna Eh, irkupru tal-seta eh, tax-xiri. U issa ħankunu qegħdin nagħtu lura anka 20%. Mbagħad ħajkun hemm riforma tal- eh, tax li jiġu posti fuq il-tħul tal-persuni għal dawk il-familji li għandhom it-tfal, per eżempju. U dinja problema li faċċajnija fil-Portugal. Aħna għanna rata ta' twelit baxxa Di mhux ħassolvi l-problema ma l-inqas ħatejna. U din hija problema li hija urġenti b'mod partikolari. Aħna għanna riforma wkoll tal-fiskalità eh, ekoloġika għaliex ridu natu naqriżiet protezzjoni lejn setturi li huma eh, ambientalment sostenibli u nippruvaw nikorreġu ċertu distorsjonijiet li jeżistu fis-suq. U għalissa ma kienx possibli li naqsu it-taxxi mhux mod ġenerali, iżda hemm taxxa li tnaqset għall-intraprizi fil-qafas tar-riformi tal-2013. U dan ifisser li għall-intraprizi hemm klima aħjar għall-investiment. Il-frammentazzjoni finanzjarja hija waħda li irridu nifacċaw, ġviri, jem ċertu waqsma li għandu xaqsm problemi li għandu xaqsm mal bżon ta' ħaddima. Iżda il-Portugal għandu ċentri verament eccellenti ta' innovazzjoni, bi kwalifiki u kompetenzi li huma tajbin daqs dawk ta' stati membri oħra U hemm ċertu eh, oqsma ta' eċċellenza ħna tejjibna il-proċess ta' interazzjoni bejn università u intraprizi biex ikonna riżultati tajbin f'dan is-sens. Qegħdin nagħtu ħafna premji u ta' imprenditorija pereżempju. Aħna għandna riżultati eċċellenti għal anka l-e-government Iġviri, iċ-ċittadini jistaw jaċedu għas servizzi pubbliċi online. Hemm servizzi li huma fost l-aħjar fid-dinja aħna nixilna nagħmlu ħafna progress fuq dan is-suġġett. Aħna għandna problema ta' stock li huwa importanti għad-dejn tal-intraprizi. U l-istrateġija sabiex ikunu nistaw insolvu il-problema ta' dejn tal-intraprizi għada għaddejja ċittiġi definita u ħan ikonkluduwa sa l-ewwel erba' xhur tas-sena d-dieħla. Dan ħajitlob sforz kbir anka minnaħa tal-banek li ħajkollhom jappoġġaw din il-miżura. Grazzi ħafna sa Provange Perez. Grazzi sur President. Signora Ministru, Grazzi ħafna tal-li ġejt iżżur il-kumitat tagħna. Issa wara li smaj dak li kellek xi tgħid jiena naqra sorpriża għaliex Għandi l-impressjoni isek qed meri l-President Juncker għax qed jgħidilna li m'għandniex għalfej nerġgħu nużaw il-proċessi ta' trojka ġifieri inti mhux neċessarjament qed taqbel ma dak li qal il-President Juncker. U x'ħat għamil dwar il-qat fil-Portugal. Wara li smajt it-tweġibiet minna tiegħek, Pala rapporter jiena naħseb li qed tipprova eh, li jiena nispiċċa qiegħda fuq il-ħidma li qed fuq il-6 plus 2 pack għaliex inti tħoss li l-gvernanza ekonomika taħdem mod perfett fiż-żona euro. Inti tħoss li meta niġu għal dawk il-biċċiet li huma neqsin mill-istampa ġenerali tal-gvernanza ekonomika, forsi għanna niċċaqalqu lejn aktar integrazzjoni Ewropea? U hemm ċertu idejat bħal dak li huwa twaqif ta' benefiċċji minimi tal-qatt kif ukoll li tigarantixxi ehm, limitu minimu u ċertu fatturi fiż-żona euro. Tir mistaqsija tiegħi fuq l-investiment. Numru ta' kollegi diġà saqsew dwar l-investiment. U inti qed li huwa importanti li ovvjament l-investiment ikun ifukat fl-Unjoni Ewropea fost l-Stati membri mhux biss fil-Portugal, ovvjament hemm is-settur pubbliku wkoll. Iżda nimmaġina li l-Portugal ħajkun qed jibgħat ċertu proġetti. U l-proġetti li ħadd tkun qed tippreżenta ħajġu finanzjati fis-settur pubbliku jew le? Jew inti tħoss forsi li l-Portugal m'għandix bżonn dan it-tip ta' pjanta investiment. Jiġifieri x'ħajkun l-approċċ tiegħek bħala Ministru tal-Finanzi fil-Portugal meta niġu għal dan il-pjan ta' investiment ġdid. Għalli xek tħares il-mod ta' kif ġi imħeji il-pjan ta' investiment, inti taħseb li ħajjejn l-ekonomija pubblika? Għalli huwa ċar? li jekk tħares li il-livell ta' dejn kif ukoll ir-rati tal-qat, il-Portugal għadu fraġli bħala pajjiż. Minkejja it-tip ta' evalwazzjoni tal-programm li ġiet implementata f'pajjiżek. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Perez. L-ewwel L-integrazzjoni Ewropea prinċipali diġà miexja fid-direzzjoni tajba u l-integrazzjoni ta' ġejjini aħna nemnu f'integrazzjoni ħad tkun dejjem aktar id-dettaljata li tellimina id-differenzi li jeżistu u l-frammentazzjoni. Jina tkellimt dwar is-suq waħdiri tal-enerġija, dwar il-bżonn li innaqsu u neliminaw b'mod progressiv il-frammentazzjoni finanzjarja, neliminaw l-ostakli b'mod ġenerali, għaliex dan huwa ta' vantaġġ għal ekonomija żgħira miftuħa bħal dik tal-Portugal. Portugal li jinsab fil-periferija tal-Ewropa. Aħna favur dan il-proċess li kunem aktar integrazzjoni Ewropea u aħna nħossu li dini hija it-triq tajba, direzzjoni tajba li mxin fija. Iżda forsi ma tkellimx moċċar jiena, ovvjament jiena qed li il-Portugal huwa interess, interessat fi pjan, eh, pjan tajjeb biex inkun nistaw nerġaw inqajmu l-ekonomija fuq saqajja fl-Ewropa u fil-Portugal. Portugal għandu ċertu proġetti li ġew identifikati u biex dawn jimxu qudiem hemm bżonn ta' ċertu ċirkostanzi, hemm bżonn ta' finanzjar li jkun bizzejiet e, eh, fuq bażi ta' patrimonju, skont id-dejn ukoll, issa jrid ikun hemm ukoll fiduċa għaliex l-investiment jitlob il-fiduċja u din hija xi ħaġa li tiddependi iva mill-Portugal ma mhux biss tiddependi anke mill kif tiżviluppa żona euro. Dak li xtaqt ngħid huwa li mhux li l-Portugal ma jridx jieħu eh, vantaġġ minn dan l-investiment privat li hemm maħsub fil-pjan Juncker, imma aħna ħanużaw ukoll proġetti fuq livell pan-Ewropew, jew inkella proġetti għal tkabbir ġdid bl-imsieħba prinċipali. Dawn mhumiex biss vantaġġi diretti tal-investiment fit-territorju tagħna, Iżda anka investimenti oħra li jistaw iwaslu għal vantaġġi mhux diretti għaliex aħna irridu li konna aktar integrazzjoni għaliex b'dan il-mod jista' jkollna eh, tkabbir aħjar għal pajjiż li ġeografikament jinsab fil-periferija. U importanti li dan isir sabiex neliminaw bil-mod il-mod eh, l-ostakli jistaw jeżistu. Jina għalhekk naqbel miegħek li l-Portugal għanda ekonomija fraġli. L-sfidi jemmadom irridu naġiċu b'mod determinat b'tali mod li il-titip li jirnexinna niksbu jkunu jistaw jiġu konsolidati u nitlu aktar fid-dettal għalix l-ekonomija għada f'sitwazzjoni prekarja. Grazzi. Issa Manuel Fernandez mill-PPE. Grazzi ħafna sur President. Jina xtaqt nilqa għawek li sinjura Ministru għal-Finanzi tal-Portugal. jina nammira il-kompetenza taħħa, il-determinazzjoni, il-serenità politika, il-program ta' aġustament. Hellisna mill-falliment. Kien ta' suċċess Umbat kien hemm effetti negattivi li wasluna biex namlu sforz kbir minnaħa tal-Portugal eh, għall intrapriżi u għall-familji. Issa nixtieq nistaqsijena x'talim nistgħu nieħdu minn dan il-programm? Li huma il-pariri li tistgħu tatuna għal ġejjeni, li huma t-tibdiliet li jistgħu tajdunna, li huma l li nistgħu nieħdu minnhom. Din hija mistoqsija li hija marbuta wkoll ma dan kollu Il-proġett fil-bidu anka minnaħat tal-gvern ta' qabel fuq il-programm ta' aġġustament per eżempju l-ġlida kontra l-frodi, l-evazjoni fiskali. Kien hemm riżultati verament eċċellenti u nixtieq nirringrazzjak dwar dan. Mistoqsija tiegħi din, kif nistgħu nkomplu din il-ġlida kontra il-frodi, l-evażjoni fiskali? bitħul kbir għal budget. Li ma huma il-miżuri li jistgħu jiġu adottati b'tali mod li il-ġlida tkun dejjem aktar effettiva li trendi il-frott. Grazzi. Muito obrigada, Sr. Deputado. Um, facto que... Grazie, Hafna. Mela, li ma huma il-vantaġġi jew il-punti mhux tajbin tal-programm. Il-programm idealment mhux suppost eh, nixtieq li ma kienx hemm bżonnu mill-bidu. It-trojka mhux suppost eżistiet. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma kellhomx isibu ruħom f'din is-sitwazzjoni ġifieri ħajfallu u li kollhom bżonn trojka jew programm, iżda peress li kien hemm bżonn Eh, dan il-programm u la darba kienem mekkanizmi u regoli li ma ġewx osservati fil-passat li waslu għal situazzjoni li ma kienieċ aċċettabli, il-programm kien wieħed diffiċli għal pajjiżna. U wassalna għal situazzjoni li kienet inqas negattiva għal pajjiżna meta mqabbel mal-possibiltajiet l-oħra. ġifiri din hija l-pożizzjoni tiegħi għal dawk li huma sagrifiċċji li għamlu l-Portugiżi u għal diffikultajiet li għata għandna anke jekk is-sitwazzjoni hija aħjar, dan ippermettilna dim sitwazzjoni ta' e, falliment sħiħ li nevitaw għaliex kien hemm ċertu sitwazzjonijiet gravi ħafna. Issa bħalma qed qabel Il-programmi, sa mux qed nitkellem speċifikament fuq il-programm tal-Portugal, ma il-programmi tal-ekonomija tal-Europa mhumiex simili bejnietom, aħna nitkellmu dwar ekonomiji maturi, fejn hemm ċertu aspettattivi min-naħa ta' ċittadini, Eh, b'diffikultajiet differenti għal dik li hija il-ġestjoni, aħna nitkellmu dwar sitwazzjonijiet fejn m'hemmx strument ta' eh, politika ta' valwazzjoni nkella li tkun tista' tadegwa ruħek għal kompetittività esterna mill-ewwel. Kien hemm proċess ta' korrezzjoni ta' talim kontinwu aħna misna nerġaw nara nirvedu l-programm u nadegwaw ħar realtajiet differenti. Umbat il-programmi ġew imwet għaf kuntest estern li huwa ċar li ma tantx kien favorevoli meta mqabbel ma dak li kon qegħdin naħsbu oriġinarjament aħna kellna sitwazzjoni ta' inflazzjoni baxxa. U għalhekk is-sitwazzjoni tagħna kienet ħafna iżjed diffiċli f'dan il-każ. Il-programm inizjali kellu struttura li kienet tiffaċċa il-problemi prinċipali ġbiri konsolidazzjoni tal-budget, il-rikupru tal-stabilità finanzjarja, l-korrezzjoni tal-sbilanċi strutturali u r-riformi. U għalhekk il-loġika tal-istruttura tal-programm kienet waħda tajba. ma nafx jekk suppost ħasibni fija b'mod differenti, illum lum ġurnata u iżjed faċli eh, li naħsbu kif kellu jkun dan il-programm. Iżda l-programm ġi maħsub dak il-moment. U għalhekk hemm bżonn li nikkorreġuhom bil-mod il-mod. Ma kien hemm sitwazzjoni diffiċli, kien hemm riviżjoni tal-evalwazzjonijiet li kienu ibsa b'mod partikolari, ma r-riżultat ħari kien li aħna rnexxinna nirkupraw il-kredibilità l-aċċess għal finanzjar Aħna għanna ekonomija li qed tirkupra u li anka sena li għaddiet irkuprat e, it-tkabbir tal-GDP li issa qed joqrob lejn l-ekonomija Ewropea. Id-dejn għadu għoli ħafna iżda qed jonqos mod permanenti. Għatanna ħafna sfidi iżda aħna qegħdin nibnu ġejjieni fuq bażi aktar soda u qed nippruvaw nikorreġu dawk l-isbilanċi li aħna kellna. Issa dwar il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa, aħna rnexxinna niksbu riżultati tajbin ħafna. Meta naħsbu dwar l-2014, ma kienx hemm żieda tat-taxxi, kien hemm żieda kbira fitħul mill- eh, mit-taxxi li jmur li lin minn dak li wieħed jista' jispjega sempliċement permezz ta' tkabbir ekonomiku. U jina naħseb li kien mekkanizmu effettiv ta' ġlieda kontra il-frodi u l-evażjoni fiskali. Dan huwa mekkanizmu ta' ċertu potenzjal li qed jippermettilna li naslu għal riżultati aħjar għal ġejjieni għaliex aħna rridu nitlu aktar fid-dettall għax irridu li dawn is-sistemi l-mekkanizmi li rnexxilna naħsbu fihom u inqablu l-informazzjoni li għandna u dan jippermettilna li intejbu il-ġlida kontra l-evazjoni fiskali. Jekk ara ma jnexxinniex innaqsu, u għek nistgħu naraw l-aħħar rapport, u s-sitwazzjoni tal-Portugal tiebet mod sinifikanti, hija waħda mill-pajjiżi li staw jgħidu li għandhom livell bax ħafna ta' eh, ħarba tal-kapitali u għal dik li hija il-frodi fiskali għal VAT, imma xorta waħda rridu nkomplu niġġieldu. L-Unjoni Ewropea tista' tgħinha biex ikollna organizzazzjoni fiskali aħjar kif ukoll ma jkollniex distorsjonijiet fil-kompetittività. Dak li rixinna niksbu kien skambju ta' informazzjonijiet li fih nifsu kien ta' għajnuna kbira fil-ġrida kontra l-frodi. Tak <clears throat> Portugal. President il-Portugal Mela qegħdin nitkellmu fuq ċifri li ta' madwar 35% jek mhux qed nifhem ħażin is-sitwazzjoni intom f'dan il-mument qegħdin tapplikaw miżuri biex tippromovu l-impjegabilità ta' zaza. Sinjura Ministru, jiena nixtieq saqsik, kif ħadmu palis, kif qed jaħdmu dawn il-miżuri biex eh, tippromovu l impiegi fost iż-żgħażagħ? X'effetti taħsbu li jistgħu kollhom dawn il-miżuri fis-snin li ġejjin? U x'inhuma l-pjanijiet tagħkom għal ġejjieni dwar iż-żgħażagħ u għal politika attiva tas suq tax-xogħol. Grazzi. Muito obrigada, Sr. Deputado. Grazzi, uh, eh, honorable membru tal-Parlament. Din hija problema serja li għandha l-Portugal, mhux esklusiva l-Portugali, biss imma hija waħda mill L-problema prinċipali l-qazzi kienu ħafna l-Portugiżi u eh, iż-żaza huma rizorsa importanti u bħalissa li għandna ġenerazzjoni iktar imħejja minn qabel eh, il-problema ovvjament eh, tikber fid-dimensjoni tagħha li għamilna kien li nsegwu modelli Ewropej, programmi ta' garanzija zaza kontra l-qatt għatwajna dawn il-mekkanizmi sabiex nipruvaw innaqsu din il-pjaga. Per eżempju, għal dak għandu xaqsam l-staġ għanna programmi ta' garanzija zazax li jiffinanzja anka taħriġ professjonali għazzaz aħrajna ġġara għal programmi kollha li ntemmu sena li għadda 70% ta' dawn iż-żgħażagħ kisbu posta xogħol wara dan il-żmien ta' taħriġ u dan huwa riżultat pożittiv ħafna ħafna drab ħafna ħafna ħafna drabi dawn iżazah ma jkollhomx esperjenza meta jiġu jitlu fis-suq tax-xogħol, bekk intuhom esperjenza tajba u eh, eh, noħorġu minn ċirku vizzjuż ta' programm nat b'suċċess. Għal daqsamt 70% ta' żgħażagħ sem li għaddit kiseb post ta' xogħol wara dan il-żmien eh, ta' taħriġ. Għal daqs se nkomplu politika eh, attiva fil-settur pubbliku, fil-settur privat sabiex nagħtu dawn l-opportunitajiet li zazax. Imma fukajna anka fuq taħriġ iktar professjonali Musa nidħollu fil siddet l ewwel eh, kelima tiġi interrotta. Kwalker kważa. Ehm, eh, in Portugal havia kibros eh, a Fil-Portugal kissirna il-tradizzjoni ta' talim professjonali. U hemm żgħażagħ illi ma marrux l universita ma ma kellhomx kwalifiċi professjonali. Din hija xi ħaġa li fl-aħħar snin, mhux biex fl-aħħar tliet snin imma xaġret mulur aktar żmien. Din kienet sfida li konna talim iktar professjonali li permetti li zazah li anke jekk ma segwew studji fuq livell superjuri kollhom professjoni kollu xi daw aħjar il-kwalifiċi taż zazah għal suq tax-xogħol. Però inkomplu b'art pjuttost o kenna satna iżgħir Faħar zmin. żmien imma nkomplu politika attiva xogħol, se nkomplu nifukaw fuq taħriġ ta' żgħażagħ sabiex nizguraw li dawn jitlu fis-suq tax-xogħol. Ir-riformi fis-suq eh, tax-xogħol huma importanti wkoll, iżida fil-flessibilità rajna lil lum kellna tnaqqis tal-kontratti temporani għal daqstant għanna situazzjoni aktar sabli, stabli għasuq ta' xol, din kwal ħaġa importanti. Meta konnu l-situazzjoni tħassibna, ma nistawx najdu li jem xaġa li għan taħru bija, per għanna nkomplu naħmu. Dan huwa fiċ-ċentru tal-politika Tħana kemm għall-politika pubblika u anke riformi fis-suq tax-xogħol li jikkontribwixxu għat tnaqqis tal-problema. Grazzi. Grazzi. Werner Lange ikkaġbu. Grazie ħafna, Sinjura Ministru. Jina xtaqt nifraħlek. Mux biss għal-mod kif spiegajt il-politika tijak, imma anka nifraħlek għal dak li xilu jiksab il-Portugal. Għalix fil-fat, meta bidel il-gvern, il-pajis kien jinsab situazzjoni diffiċli ħafna u inti rnexxilek tevita falliment pubbliku kif fatt inti stess, mhix ħaġa faċli għal minnu konċernat ovvjament. Imma naħseb illi l-iżbalji li saru mill-Gvern Soċjalista fil-passat ma nistawx neliminawhom illum għal-għada li nikkompromettu l-kompetitività u naċċettaw żediet fis-salari li nin minn kwotas u ma zbalji, zbalji li fi zona euro waslu sabiex jimminna u kompetitivita tal-Portugal. Nifraħlek u staqtu kon nistaqsik mistoqsijiet, iktħares eh, lejn il-passat, iktħares lejn il-mizur ta' trojka, unnek fil-parlament nikkritikaw bla waqfin it-trojka. Portugal obda il-mizuri eh, ta' trojka u dawn il-mizuri ta' trojka u l-istituzzjonijiet trojka sinjor Perez għalet illi memx riforma u trojka. il mizuri ta' trojka pero. għamlu sens jew fl-aħħar tal-periodu tista' tgħid illi għamiltu aktar minn dak li t-għaltitkom it-trojka u bekriċtum il-problemi tagħkom. Musa biex nagħlaq forsi wkoll eh, tistaw tatu eżem tatu eh, eżempi l-Greċja u l-oħrajn fuq xamiltu sabiex huma wkoll ipoġġu ministri tal-finanzi effettivi daqshekk forsi Franza jagħmlu l-istess għalx il-kritika kollha kontra Franza turi li fil-pajjiż gbar ukoll għandna problemi il riformi mixin bil-mod wis fil-pajjiż gbar kbar fil iż zan però r-riformi mixin ġmielhom u ta' dan nifraħlilek ukoll. Muito obrigada, Sr. Deputado. Um, de facto, isso... Grazie ħafna, aziz membru. U importanti il nkomplu. naħdmu u naf il-program ta' ġustament huwa diffiċli għal popolazzjoni li dbati minħabba ta' programmi huma miżuri tas eh, ta' sikkar u aġġustament ma tistax tagħmlu mingħajr ma tħallas prezz u wieħed irid anke indirizza żbilanċi akkumulati, żbilanċi strutturali importanti ħafna drabi. U ovvjament eh, il-popli dejjem ikoll maħalsu li provajna namlu kien li nimminimizzaw l-spejjes għal ċittadini daħanna miżuri sabiex nizguraw il-ħarsim ta' dawk dajfa u dan ifisser illi l-sforzi ta' ġustament kellhom jitħalsu mill-livelli ta' soċjetà biex eh, anka nifavorixxu dawk li fil-ħol inqas tlabna sagrifiċi mill-Portugiżi fl-aħħar tliet snin u dawn is Hemm żan ħarsu lejhom fid dawl ta' riżultati li ksibna. Ksibna progress fid-dimensjoni tiskola ta' programm għamilna riformi riformi essenzjali biex il-pajjiż kollu ġejna aħjar u fir-realtà diskutejna ħafna ma' trojka. Irnexxielna naslu għal ftehim ma' stazzjonijiet differenti. Fil-bidu konna pjuttost fraġli, ma' żmien ksibna kemm ksibna fiduċja, però il-sitwazzjoni eh, kienet waħda ta' kollaborazzjoni ma' Trojka għaliex kien importanti Portugal t avvanza program suċċess, imma eh, għattur kien importanti program jintem suċċess. Il-miri kienu l-istess u finalment stajna naqblu b'mod raġonevoli. Anka jekk kien hemm xi divergenzi wkoll, mm, kien kollox pero kien possibbli illi eh, inwaslu il-bastiment fil-port. Naf illi saru sforzi wkoll f'pajjiżi oħrajn taħdar programm tkellimna fil-laqat tal-zona eh, tal-ekofin, naf saru sforzi mill-Irlanda, mill-Greċja, minn ċipru, u kienu sforzi kollettivi. U il-pajis il-kbar u kollu għad jamlu sforzi għal riformi strutturali għaliex u għabek b'mod kollettiv nistaw nibbenefikaw il-kol kem aħna. Issa naddu għall-aħħar kellim għaliex spiċċanna l-ħin u għanna issa sessjoni ta' smiħ l-aħħar kellim għal grupp essendi l-orevoli Makiridis. Iva, ħanżon fil-qosor, eżiza ministru, ftiġa mazzilu. ilu. Inqas minn xarilu fil-fat, il-Komissjoni Ewropea u l-IMF f'rapport ikkritikaw il-Gvern Portugiż u għan traduċa mid dokument li għandi Illi fċertu każijiet ħafna mill-kisbit pożittivi eh, saru negattivi, xejrit negattivi, komment minna ħatijak u dan, it-tieni. Ma sena nistaqsik dwar il-qata li xal-sijat nistandu mu niddiskutu kem medda twila ta' zmin, medda twila ta' zmin. għalda sa' nistaqsik xaġoħra, meta pajis joħroġ minn program ta' trojka, prezumibilment, dan għadu jkun rifless immedjatament fuq eh, lati iktar baxxi ta' interess u l-volum li l-pajjiż ikun jista' jissellef sabiex jirristruttura id-dejn tiegħu. Huwa dan il-każ tal-Portugal u t-tielet. Hemm lezzjonijiet pożittivi nistgħu nisiltu għal pajjiżi bħal Ċipru, Greċja, eċetera. Hemm lezzjoni li għandna nevitaw u oħra li għandna nsegu, grazzi. Muito obrigada, Sr. Deputado. Uh, é verdade que na primeira missão. Grazie, Aziz Membro. Naf li rapport kien inkludi kritika kontra l-gvern u anka interpretazzjoni li aħna ma naqblux magħha. Għaliex ħafna minn dak li ksibna u li kien pożittiv ma tqis bħala pożittiv it-tmim tal-program kien simbolu politiku eh, importanti ridna nisiltu bilanċ ta' riformi li x-riformi rridu evalwati, mkejla eh, naraw xinu ma' riformi li rridu atwati u fil-fema tijaj f'dan il-kas ma kienx um, ma femmonix ma ta' dejna minn program għal post program kien hemm apprezzament analiżi kemm xejn skorretta mill-istituzzjonijiet fil-fema tiegħi għaliex kienu qed jgħidu li l-gvern kien tilef dik il-ġirja riformi. Fl-opinjoni tiegħi le però meta ntemm il-programm bdejna programm ta' riformi wiesa konkludejna riformi oħrajn li ġa kienu bdew kien hemm riformi ta' budget ġodda, diskussjonijiet twal fil-parlament, kien proġett ġudizzjarju ġdid, konti enerġetiċi, miżuri f'da setturi kollha sabiex nkomplu bir-riformi fl-opinjoni tiegħi ma ma nftejjem x'aħna x'għamilna fil-Gvern Portugiż sabiex nindirizzaw dan in-nuqqas u nikkonvinċu l-istituzzjonijiet mill-fatt illi l-imbottatura ta' riformi ma ma l lura u l-istess nkomplu bl-istess nkunu anke fil-ġejjin. Mitwet joħroġ mill-programm naraw li ta' kuljum ir-rati ta' interess ikunu laħqu livelli minimi storiċi. Stajna neffettwaw għaw eh, proġetti differenti, skambju ta' debitu, anka l-ġemma li għaddiet rajna dak li ġara fuq is-suq brabta ma' krediti għal 2015 u 16. Mumkin hemm movimenti interessanti fuq issu sal-2023. U dan sabiex inkomplu intaffu ħtieġa ta' finanzjament immedjat un jista' jkunu wkoll kollna ġestjoni ta' dejn li jkun aktar sempliċi. Fi kliem ieħor dak li għamel issu kien ħoloq dawn l-opportunitajiet U matul dan il-periodu bdej illi beda qabel program manka issa fl aħħar tal-program irnexxinna nigżbu eh, nigwadanjaw il-fiduċa tal-investituri pożizzjonijiet aktar dejjema brabta mal ekonomija Portugiża brati ta' interessi baxxi li jtejbu l-pożizzjoni tagħna tas-sostenibilità l-ġejjieni U din hija kisba, hija kisba li għandna stabilizzazzjoni aħjar ta' situazzjoni fiż-żona euro u dan ukoll ta' vantaġġ għalina anka fidal ta' dak li tagħmel l-ECB. Ma mbagħad hemm Mertu ieħor tagħna tal-Gvern Portugiż jiġifieri il-kisba ta' din il-fiduċa kredibilità fis-suq. Grazzi. Grazzi, Sinjura eh, Ministra, prezenz tijak dal-Komitat, kien diskus, kien diskus konut li ħafna nittamaw li fil-ġejjini dal komitatu u kol prova jevita li nitkellmu b'mod partiġan li nomma parti minn grupp jew ieħor. Nittama li fil-ġejjini niprovaw naġixxu bħala komitat unkunu oġġettivi kemm jista' jkun fid-diskussjonijiet tagħna u fil-evalwazzjonijiet tagħna. Però grazzi ħafna lil Ministru tal-Finanzjament tal-Finanzi tal-Portugal. See you here soon. Nittamaw li niltaqgħu dal-waqt. Colleagues, please, take seat. Kollegi kuġobkom ħodu poskom. Naddu issa għal punt 12 fuq l-agenda tagħna. Smeħ pubbliku fuq riformi strutturali tal banik Nil-amana l-lista ta' seba kellima għal smiħ tal-lum fuq kwistjoni illi hija kruċjali għall-Ewropa, għall-istabilità finanzjarja u dan ismiħ ukoll huwa rilevanti partikolarment għax-xogħol tagħna fuq il-proposta tal-Kummissjoni fuq riformi strutturali. Dan il-Komitat u dan il-Parlament fl-2013 konsidra fil-rapport ta' eh, program propju riformi li hemm bżonn sabiex eh, jikkomplementaw riformi fuq smoħrajn sabiex nindirizzaw il-programmi differenti to, be, to save, to be to fail u dan huwa konform mal konklużjonijiet tar-rapport tal-grupp tal-livello li immexxi mill-president li kajnen li qiegħed hawnhekk u li nsellem mod partikolari. Issa ovvjament wara sentejn mir-riżoluzzjoni tagħna wara r-riflessin mir-rapport li kajnen fid-dawl tal-proposta konkreta li tresqes mill-Kummissjoni u anka fid-dawl ta' tħul fis-seħħ ta' dispożizzjoni til-ġodda f'dwar supervizjoni par tħul fis-seħħ li jmiss fuq dispożizzjonijiet fuq bejnin, rekwiżiti kapitali u anke fid-dawl ta' dimensjoni importanti ta' assi bankari huwa partikolarment rilevanti għalina niddiskutu ma' esperti ewlenin fuq daw l-istess kunċetti fuq il-separazzjoni obbligatorji ta' eh, property trading u entitajt oħrajn ukoll fuq l li differenti għal riformi strutturali. Kenna diskussjoni ħajja fl-ewwel skambju ta' uh, pożizzjonijiet dwar dan ir-rapport u jiena perswas li dan ismiħ se jġib miegħu wkoll element importanti għal riflessjonijiet tagħna. Iddeċidejna li norganizzaw is-smiħ tagħna f'żewġ sessjonijiet l-ewwel sessjoni u l-Bannek Universali u riski u xinu ma l-konsegwenzi ta' zlid differenti għal riformi strutturali. Il-kellima se jkollhom seba' sa' tmin minuti kull wieħed sabiex jipprovdu introduzzjoni nitlobkom żomma l-ħin taġlux lanqas għal sabiex l-interpreti kun jistaw jaħdmu u wara kommenti ta' kull panelist se jkun hemm skambju ta' opinjonijiet mal-membri tal-kumitat l-ewel kelli ma taħna mandom bżon introduzzjoni, Is-Sur Pirkajnen li serva pala Komissarju Ewropew mill-1995 sal-2004 u issa qed iservi pala Bernatur tal-Banka l-Finlandis u jmexxi wkoll il-grupp ta' livelli ta' livellu għalli fuq ristruttural tal-Manik Kjoġboksur li kajnen. Mas, Chairman. Grazie ħafna, President. L-analiżi li sartu mill-Grupp Trevello li fuq riforma tal-strutturar tas-settur bankarju sentejlu kiexfu l-riski zejda fost modelli bankari differenti, ma partikolarment f'kommerċ ta' strumenti komplessi fejn l-attivitajiet eh, kienu eh, jimidlu ġeri taħħom anka self għal fini ta' proprjetà dan jirrimita l incentivi għal risk indipendentement mill-modell eh, adottat mill banek il l-grupp wasal għal-konklużjoni il garanziji impliċiti jistaw jgħinu l-Bankin Karpew sabiex jikbru u jieħdu ktar riskju mill-li kienu jgħidu l-implicit government guarantee. U l mistoqsija l-lumi għanni xem nix bizzet n-eliminaw il-problema għatu biktu to bil-riformi eh, li qbilna fuqhom sissa l-grupp sidra żewġ toroq l-ewwel triq proponejna il-rekwiziti kapitali b'saħħithom illi ma jiddependewx fuq modelli komplikati ikunu imposti fuq attivitajiet kummerċali u barra minn hekk attivitajiet kummerċali għaliex nisseparawhom jekk bank ma jkunx jista' juri illi pjanta riżoluzzjoni għal ikopru ma jkunx eh, dvijabli. Kull attivitajiet kummerċali wkoll kellhom jiġu separati mill-retail deposit banking mod uniformi rekwiziti kapitali addizzjonali ma jiġux imposti u fl-aħħar mill-aħħar it-tnej kollhom jobtu rekwiziti prudenzjali. Wara diskussjoni twal fejn iż-żewġ toroq eh, ġew studjati il-grupp konkluda illi hemm bżonn il-tibċiġa eh, provat l-għajnu l-għajgdi ma taqbis ċertu l-mitu minimu dawn il-kwestjoni ċentrali bżon diskutu għamillum minn angoli differenti. East Resolution. L-ewwel ħaġa riżoluzzjoni ta' l-akbar eh, bankarji u intensivi eh, jimxu ma' dan l-istress eh, direttiva ta' riżoluzzjoni bankarja ma tagħtix biżejjed għodda biex inqisu kif il-bank banek jistgħu eh, għandhom ir-riskju. Dan il mekanizmu kol rizoluzzjoni jgħinu l dawn il-banek banka il li qegħdin joperaw fil-Unjoni Bankarja mal-istati membri kollha. Xorta waħda hemm ħafna dubi jekk l-akbar eh, banek l-aktar intensivi fl-Ewropa jistgħu jiġu eh, solvuti jekk ikun hemm eh, kriżi ekonomika. Jekk l-istruttura tal-bank ġiet simplifikata ex ante, il-miżuri ta' riżoluzzjoni Eh, għandhom jaħdmu wkoll meta jkun hemm stress kbir. Tinni punt, kif ħajkun hemm dan l-spillover tal-benefiċċji mis-sistema ta', ta garanzija anka dawk tal-gvern. Iżoluzzjoni tal-akbar banek fl-Ewropa l-aħjar għazat tisa tnaqqas il-garanziji ta' dawn l-istituzzjonijiet. Madan kollu il-depoziti tal-banek mill-garanziji tal-gvernijiet eh, għandhom jinżammu anka fi żmien ta' stress kbir. Anka l-attivitajiet bankarji l-oħra jistaw ikollhom benefiċċju minn dan il-garanzija minn din il-garanzija sabiex eh, din il-garanzija timxi Eh, b'mod mill-aktar sempliċi. Il-bankarju kol għandhom ir-rwol importanti għaliex speċjalment f'dak il-qosma l-aktar importanti hemm anke evidenza illi l-attivitajiet bankarji f'ċertu każijiet jista' jwaslu għad fixkil fil-istabilità finanzjarja. Din iktar u iktar meta l-garanzija tal-gvern taqbeż il-limiti. Meta dawn garanziji ikollhom ċertu anka assi eh, likwidi ikun aktar diffiċli biex tkun taf eh, l-attivitajiet bankarji u il-kummerċ proprietarju. Daw koll ma kritiċi għal dawn fis-soċjetà fejn għandna l-attività anka fis-sistema tax-shadow banking. Kien hemm aktar passi li ttieħdu biex niżguraw illi il-rekwiżiti bankarji verament jirriflettu riski li qed jittieħdu, speċjalment il-rekwiżiti eh, tal-kapital fejn għandna segretazzjoni, u anka l-nisponu sistema bankarja. Et nistennew anka r-riżultati tal-komitati ta' Basel fuq eh, ir-revizjoni ta' dan il-grupp diffiċli li tkun taf eżattament il-level tal-buffers u riski kollha li huma diffiċli li istamil model tagħhom. Madan kollu il-separazzjoni tal-attivitajiet tista' tkun, aktar effiċjenti bħala regolamenti milli jkollna kapital kbir li ehm, diffiċli li jkopri l-affarijiet iktar importanti. L-raba punt aħna nistaw jista' jkun hemm supervizjoni tajba kif ukoll ninforzaw id-disciplina ekonomika kif suppost, l-inċentivi mill-stakeholders barranin eh, fuq il-monitoraġġ tal-banek l BRRB u l-SRM jamlu l-banek aktar kredibli, id-disciplina Eh, tal-tassuq se tiġi infurzata, imma mhux se tigwida lil banek kif suppost fil-modelli tan-negozji kollha u anka jekk ikun hemm xi tal-garanzija tal-banek. Anka il-ħidmit li jisiru jisiru iktar manageably u anka jnaqsu r-riskju tal tal-migrazzjoni u anka nżommu l-attivitajiet tal-kummerċ dejjem fiħdan ta' supervizjoni bankarja. Fl-aħħar, l-istruzzjoni l-istruttura tal-banek hija wis komplessa biex nimbaneġġewa jien naħseb li ċertu komplessità eh, għandna bżonn il-faċilitawa b'numru ta' inċentivi fid-depożitu bankarju u anka fl-attivitajiet kummerċjali jista' jkun hemm kataħlit ta' żewġ kulturi differenti ħafna waħda ta' żmien qasir l-oħra ta' żmien twil. Biex nikkonkludi jiena nixtieq insaqsi waqt illi riformi illum wasluna għal riżultati tajbin anka biex insolvu din il-problema ta' too big to fail, xorta waħda ma solvejniex kollox. Li konna situazzjoni ugwali, għadamijiex miex ugwali bizzejiet hemm bżonn ta' aktar riformi strutturali biex jikkomplementaw ir-riformi li għaddejjin bħalissa, grazzi, President. Grazzi ħafna li kan is-sur li kanen it-tieni kellim tana u koll kullħat jafu huwa ekonomist professur Charles Goodhart li huwa eh, professur tal-banek u finanzi minn eh, l-Iskola tal-Londra tal-Ekonomija. Nadilek il-kelma. Grazzi. Jiena għaddejt minn tlet um, krizi bankarji fil-Renju Unit. Fil-74, 75, l-91 u l-2009. Kenna ħafna problema bil-self, specialment fil-propieta, manka fil-finanzi, manka fil-Renju Unit kif ukoll fl-Irlanda u l-Istati Uniti. Dan kellhom 17 il-sena bejnietom dawn il-kriżijiet, forsi il-kriżi li jmiss se tkun fl-2025 jiena nittama li ejja nħarsu lejn eh, l-fat li għadna ma minnix bizzejed biex nġildu il-nuqqasijiet fis sistemi bankarja tagħna, speċjalment fin-naħa strutturali. Mela, ħanispjegalkom Ix-xejriet ta' żmien twil fil-ekonomiji żviluppati ġew analizzati anka fid-dokumenti riċenti minn Schillerick u Taylor. L-ewwel kisbiet tagħhom kienu li l-self tal-proprjetà aktar minn self ieħor fis-settur privat waslu għall espansjoni tal-kreditu fl-aħħar tliet deċenji. It-tieni riżultat kienet li din iż-żieda wassal għar-rata ta' tkabbir fl-espansjoni tal-kreditu tal bankarju, aktar mid-depożit tal-banek f'dawn l-istess deċenji. Għalhekk din differenza f'dawn id depoziti wassal għal ċertu fondi mill-wholesale markets u anka mix-shadow banking. Dawn saru mill-investituri informati u l-mhux assigurati. Anka meta r-riskju tar rata ta' interess hija mejjuna minn self xorta waħda jkun hemm ħafna riski. Dawn il-dan is-self għal tul twil ta' żmien u e, fondi ta' żmien qasir wasal għal aktar fraġilità fis-sistemi bankarji tagħna. E, important, aħna t-provaw nirġildu dan kollu, iżda għal ħafna raġunajiet ma kienu konix ta' suċċess. Il-banek fil-krizi f'ħafna każijiet kienu banek żgħar għaliex huma qed jippruvaw jieħdu parti missu billi ikollhom standards aktar baxxi bħal Northern Rock, il-Kaħas fi Spanja u anka zempi oħrajn fi Stati Uniti u pajjiżi oħra. Il-bżon ta' tkabbir miex bżon juża biss għal dawn il-banek żgħar. L-RBS ukoll eżempju eh, li kellna ta' bank li ħafna riski li ma realizzawx li waslu għal riski iktar kbar. L-ewwel lezzjoni tas supervisori tagħna huwa li nkunu suspettużi għal dawn il-banek li dejjem qegħdin jikbru malajr. Flebda kas il-kummerċ bankarju ma ġib derivattivi kemm jekk minnaħa tagħhom anke minn klijenti. U wasalna għall insolvenzi tal-kriżi finanzjarja kbira. Kif tafu, Il-ktib divrattiv ta' Lehman Brothers kien sors ta' provit. Fil-waqt li tnaqqis wassal għal ċertu segurtajiet mortgage bank securities. Il-funzjonijiet tal investimenti bankarji waslu għal diversifikazzjoni, speċjalment fil-funzjonijiet tal-proprjetà kienet ta' traċedja li l-kriżi kbira finanzjarja ma waslet xa rekonsiderazzjoni tal-mekkanizmi tal-finanzi tal-proprjetà. Iktib riċenti ta' Mia Nusufi ta', ta House of Debt kien punta tluq tajjeb. Min flok li nifukaw fuq il-fallimenti l-kultura ta' dawn il-banek ta' investimenti. Dawn il-fallimenti waslu għal problem anka fir reputazzjoni pubblika tal-banek u dawk li jaħdmu fihom. Aparti minnek, l-opinjoni pubblika eh, wassal għal ħafna attivitajiet spekulattivi u ta' riskju. Fil-verità, l-investiment bankarju huwa li jkunu ta' eh, protetturi tal-iswiq kapitali aktar ġenerali biex ibiħu jew jixtru dawn is-sigurtajiet. L-ideja ta' bħalissa tal-politika huwa li konna eh, kapital aħjar u aktar ġenerali fl-Unjoni Ewropea. Dan iwassal għar l-rwol akbar għal l-investiment bankarju. Hija xi ħaġa mixtieqa li jkollna eh, banek Ewropej b'saħħithom biżejjed li għamlu dan. Sakemm ma nimxux mal-ispeċjaliżi tal-Istati Uniti bħal ma jaħsbu Goldman Sachs u Morgan Stanley Dawn il-banek jistaw innaqsu l-irwal tagħhom tal-faċilitaturi tal-suq kapitali. U li nisforzaw l-investiment bankarju fuq il-fondi tas-suq minn mindu kien hemm is-self tal-proprjetà jista' jkun hemm effett ta', ta nuqqasijiet fin żewġ naħat. Fil-proposta ta' Vickers Report ma jurix sussidjarji li operaw eh, f'dan il-qasam u anka il-nuqqasijiet u telf kollu li kienem. Hemm single point of entry fir rizolazzjoni kull darba illi kunem eh, l-ewwel nuqqas. Huwa fatt li anka fil-pajjiżi żviluppati kif ukoll l-Istati Uniti il-negozju fil-bank isir minn numru żgħir ta' banek universal. Ma nafux għaliex dan ġara imma l-istrutturi regolatorju per eżempju sussidju impliċitu ta' too big to fail eh, jista' jkun l-upper wall importanti. Anka l-fat li nasbu li aħna regolaturi nafu aħjar fuq il-suq il suq eh, tista' tkun ta' periklu. U kull miżuri li tiħdu eh, li li jidajfu l-investiment bankarju eh, jista' jwassal għal ċertu konsegwenzi li mhumiex mixtieqa. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela smajna żewġ opinjonijiet differenti fuq il-stabilità finanzjarja u anka diversifikazzjoni differenti. Eh, issa naddu għal-kellim li miss is-professur Maltin Helvik fl-aħħar nur li irċiva irċiva premju għal eh, xogħol tiegħu fil-regolament finanzjarju. Huwa parti mill-bord sistematiku ta' riskju koll. Nadilek il-kelma. Il-banek universali huma ta' riskju Anka il-banek żgħar speċjalizzati huma friskju. Il-bank il-banek dejjem huma friskju u mhux qed nitkellmu fuq il-daqs ta' riskju imma jekk il-deċiżjonijiet li u mhumiex adekwati jew ikun xem xi nuqqas ta' allokazzjoni ta' dawn ir-riski. Mela, fil-ktib tagħna edna li dan kollu jista' jitnaqqas li kieku ikun hemm ekwita tajba fil-fondi tal-banek. Nħalli dan il-punt. Hawnhekk, u nitkellem fuq ir-riforma strutturali bankarja. Il-mira ta' din ir-riforma huwa li jkollna protezzjoni għal sistema finanzjarja u anka protezzjoni għal dok li ħassu li jittaxxu. Għadni rrit nistenna spiegazzjoni li tagħmel li hija koerenti. Parti minn dan jista' imur għal suġġerimenti tas-sur Volkers. Mela, din nostalġija forsi mhijiex posta. Il-sistema finanzjarja kienet sikura sal-1970 kienem periodu fejn kienem ftit riski fil-rati ta' interess Umbat mill-snin sebbajn il-qoddim kienem riski ta' rati ta' interessi u anka rati ta' skambju, aktar ta' riskju, kienem anka l-innovazzjoni fissu u sistema bdiet issir inqas sikura. U għalek wasanna għal krizi kbira tal-istituzzjonijiet fl-Stati Uniti li waslu l-istituzzjonijiet saru specializzati. Umbat kien hemm il-kriżi tal-banek kummerċjali illi saret fl-1990. Għaliex dawn l-istituzzjonijiet kienu wis speċjalizzati. Irridu nkunu konxi tal-illużjonijiet l-ewwel ħaġa il-banek kummerċjali huma ta' riskju. Fid-disajnijiet rajna ħafna self dan huwa ta' riskju nista' nkompli anke mal-kummenti ta' Charles Goodhart. Il-riskju tal-kreditu kemm f'dak tal-proprjetà u anka tal-SMEs huma um, parti kbira aktar illużjoni. Il-protezzjoni ta' depoziti mhumiex dawn biss li huma ta' tħassib assu. L-infrastruttura tas-suq kienet problem anka meta Lehman Brothers um, sparixxew mill-suq derivattiv. Is-swieq tal-flus huma element importanti tal-aspett finanzjarju u anka sors importanti ta' fondi. L-effett kbir tal-Lehman Brothers fuq il-sistema finanzjarja kienet minħabba kienet fuq il-fondi tas-suq konsumaturi fuq il-flus li wassal għal ċertu problemi f'Settembru tal-2008 li minn Brothers kien bank ta' investiment u allura li jekk jekk ma jfissirx li nistaw nħarsu lejhom waħedhom. Mela l-aktar l-aktar importanti l-ewwel ħaġa l-governanza. l governanza Il-fondi kif qed imorru mill-investituri eh, għall-assi fl-aħħar mill-aħħar? Għana ħafna fondi minn Lehman Brothers għall-self ta' proprjetà. L-integrazzjoni sħiħa u anka investimenti tal-UBS, il-banek tal-UBS u anka investituri u rrit ikun hemm sigurtà fis-self. Irtu kunem sistema ibrida fejn nejnu lil banek ta' savings bank u ma jkomplu jiprovdu il-banek oħrajn. Fil-fat il-Log Savings Bank jaqa taħt il-limiti ta' daqs il-liġit proposta fil-regolamenti jiġifiri. Aħna għana ninkwetaw fuq l-imġiba tal-investiment ta' dawn in-nies. Issa, kwistjonijiet fuq il-protezzjoni tal-investitur. ċana fissu. Fil-smih li kena rajna illi l-access tal-banek wasala l ċertu access għal-konsumaturi. L-Aġenziji tal-Lehman Brothers, ma nasibx li kienu ta' suċċess. Il-kwestjoni ta' diligenza fuq il-fondi ta' surplus kienu huma importanti ħafna għal governanza u dan iwassal ukoll għal xi ħaġa li nixtieq insemmi bħala l-investituri professjonali. Jiġifieri l sigurtajiet jista' jkunu tossiċi u il-persuni li qed ipoġġu il-portfolios ikollhom ċertu libertajiet ta' kif qed jagħmlu dan. Fuq ir-regolamenti proposti, ir-restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet u l-investimenti tal-istituzzjonijiet depozitorji huma speċifiċi fuq fuq xiex jistgħu jinvestu. U kif li ħajġi, kif ħajġibu dawn is-sigurtajiet minn dawn l-attivitajiet bankarji? Umbat, li kolna li naqsmu riskju eh, jista' jkollu ċertu effettivi il-banek universali kienu użaw prodotti minn derivativi biex jagħmlu tajjeb għal telf li kellhom. Iż ovvjament dan eh, wasal għal ċertu ħsara. Irdu naħsbu fuq separazzjoni bħala arranġament li naqsmu ir-riskju. Dejjem dan skont il-kultura tal-grupp u ftit għandna kontroll fuq dan fil-verità. Faħem l separazzjoni wassal anka l-rabtiet tal-kontratti minn flok dawn il gvernatur interni. E, hemm ħafna effetti differenti ma forsi l-effetti jistgħu jitnaqsu. Il-network Eh, u koll tista sir inqas trasparenti minn meta jkollok bank universali kbir. Xejn minn dan huwa konklusiv. U ma nafux x'numa it-tweġibiet, imma dawn huma xi mistoqsijiet li għandhom li għandna nagħmlu. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, issa għanna l-opportunità sabiex il-membri għamlu mistoqsijiet tagħhom lill-panel, il-rapporter u shadows un bati kollom żewġ minuti kull wieħed biex jisaqsu l-mistoqsijiet tagħhom u irridu jispeċifikaw lil min qegħdin jindirizzaw il-kellim. Mbagħad il-kellim lil min edin jindirizzaw bil-mistoqsijiet tagħhom, bati il-kellim ikollu tliet minuti. Mela, ir-rapporter. Grazzi ħafna u grazzi u koll għal prezentazzjonijiet. Il-mistidna kollha tal-lum ħasbu u tkellmu dwar jekk il-banek universali għandhom xi iżjed riskju jew le u x'inhuwa fil-fatt ta' riskju. U jiena nixtieq nkun naf jekk għandhom xi riflessjoni dwar kemm kiex il-pozizjoni tal-banek universali e, jew diversifikati meta mqabla mal-banek aktar speċjalizzati li si għamlu e, analiżi fl-2010 u il-problema tagħhom kienet li ir-riskju kien fil-banek speċjalizzati jew għal dak li huwa il-bank tal-investiment jew inkella tal-beħ bl-imnut. Kif jeżaw, kif jaraw għadi u tkun il-konklużjoni jekk aħna ħammorru għal separazzjoni tal-Banek Universali. Dax ħajfisser, ħajfisser li ħajkonna iżjed banek speċjalizzati b'xi forma ta' eh, teħita riski ola f'direzzjonijiet differenti. U xieġri fil-banek ta' investiment, hemm min jgħid li jekk il-banek universali m'għandhomx investiment, dan ifisser li mhux ħajkunu ħafna li ħajkunu qegħdin jagħmlu l-investiment bankarju, forsi ma jkunux xaqqas Ewropej dawn il-banek. U din is-sitwazzjoni u l-kompetizzjoni kif ħat affettwa il riskju sistemiku kif naraw minn perspettiva Ewropea? Grazzi. Grazzi ħafna. Min ħaj rispondi? Is-sur li kanan? Fil-rapport tal-grupp aħna rajna il-modelli differenti tal-banek, u aħna rajna problemi b'kull tip ta' modell, aħna rajna anka każijiet konkreti, ġviri ma nistawx najdu li modell huwa verament sigur u modelli ieħor huwa verament insigur. Dan ħareġ biċċar. Tieni kwistjoni aħna ma proponejniex li nifirdu il-banek, dak li proponejna huwa li jekk il-trading imur li l-ħin minn ċertu limitu, emmek jista' jkun hemm riskju ta' nuqqas ta' stabilità u emmek l-attivitajiet ta' riskju, l-attivitajiet ta' kummerċar jistgħu jiġu mitluba li jisseparaw li jibqgħu fl-istess entità imma Eh, irrid ikun hemm kapitalizzazzjoni dejjem skont l-istess regoli bħal eh, bażi li applika għal kulħadd huwa finanzjat missu. u dan l-żvelar ehm, jew l-exposure interna għandu jkollha ċertu limiti. Dan ifisser li jistgħu jibqgħu fl-istess banek universali aħna ma għedniex li għandna nifirduhom. Ovvjament jista' jkun hemm impatt, ġifieri li jekk ikun hemm garanzija li ċertu spejjes dawk l-attivitajiet li jibbenefikaw il garanzija impliċiti jistaw ikunu ikollom aktar appoġġ. L-evalwazzjonijiet, ġviri l-evalwazzjonijiet tal-impatt differenti aħna iva nafu bjom. Grazie ħafna sal professur Gurthardt l-ambitu tal-iskala tal-investiment u tal-attivitajiet jiddependu mill iżvilupp tal-Unjoni tal-Suq Kapitali li ovvjament ma nafux kif għat iżviluppa. Issa jekk l-Unjoni tal-Suq Kapitali tikber il-banek ta' investiment li jkunu gatekeepers ikollhom jikbru ukoll. Għalhekk li konna limitu taħt ċirkostanzi fejn aħna qegħdin nippruvaw niżviluppaw din l-Unjoni Mm. Jina naħseb li hija xi ħaġa ħatoħloq problemi jina nixtieq ngħid li il-problema reali hija u dejjem kienet waħda ta' gvernanza. Iżjed ma tispeċjalizza, iżjed għandek periklu meta dik il-speċjalizzazzjoni kollha diffikultajiet, partikolarment meta għandek x'aqsam mal-proprjetà. Grazzi. Jiena nixtieq inkompli propju fuq dan. Jiena ma naħsibx li l-banek speċjalizzat fihom infushom huma ta' problema. Wara kollox, il-banek ta' investiment speċjalizzat kienu ta' suċċess fuq perjodi twal ta' snin. U Eh, il-problema fil-sistema klasikal kienet il-depozitarji. Iżda, hemm element wieħed li juri li sistema Finanzjarji, li taffetwa l-sistema finanzjarja ġenerali, u dik hija il-kompetizzjoni. Dak li ħasseb li li huwa li fl-aħħar 34 eh, sena rajna żieda kbira fl-intensità tal-kompetizzjoni. Ta ftit minna minħabba il-tkabbir ta' istituzzjonijiet il-ġodda biex najtek il-shadow banking, ftit minnu minħabba il-tkabbir tal-banek universali, iżda ċertament il-kapacità li tal-istituzzjonijiet li kollom marġni tnaqqas. U f'dik is-sitwazzjoni ovvjament kulħadd ħajkollu inċentiv biex jidħol għal ċertu riski. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Jakob von Bajsekker mill-SMD. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Tlet esperti distinti u jiena naħseb li għandhom ħaġa waħda komuni bejnietom jekk jiraqrajt dokumenti tajjeb. Dak li għandhom komuni bejnietom huwa li huma jemnu li il-problema ta' kbir wis biex ifalli għadha ma ġietx solvuta. Issa ovvjament hawn nies bil-qeda hawnhekk u anke fuq wara li jirrakkontaw storja meta jgħidu li aħna għanna l-kapital bailable u il-living wills u dawn jisolvu l-problema. Is interessantament, kemm il-Professor Hevik u Goodhart publikaw dokumenti, publikaw papers eh, reċentement anka dan is-sajf li qalu li bail-in capital jista' ma jkunx sostitut perfett la għal kapital reali bħalma għal professor kap eh, u lanqas bħalma għal il-professur Gotthard. U jekk dan huwa l-każ li dan l-arranġament provizorju ta' bail-in capital mhux b'saħħtu biżejjed, forsi huwa arranġament meta l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb biss u mhux meta l-affarijiet sejrin ħażin. Jiena nistaqsi u din verament hija mistaqsija minna ħadd tiegħi jekk il-living wills li ukoll huma arranġamenti kondizjonali li jistaw eh, jiġu testjati wara l-fatt u mhix sostitut tajjeb għal riformi strutturali u nixtieq nerġa' nenfasizza dan il-punt u għalhekk nixtieq nikkwota mill dan id-dokument li jiena semmejt tal-Professur Goodhart meta għajajt mhux ħanoqgħod naqra l-kundizzjonijiet li jekk is-soċjetajiet żviluppati jistaw ikoll jista' jkun li kollhom jaċċettaw li li lotja ta' ċertu tip ta' assigurazzjoni hija taxxa biex ikollok settur bankarju jaħdem kif suppost. Fl-istess ħin ikompli jgħid, forum oħra ta' regolamenti bħal riforma strutturali u ratios ta' leverage li huma aġustabli skont il-ċiklu Jekk dawn juru li jagħmlu aktar stabli, l jagħmlu l-banek aktar stabli, irridu jimxu l-qudiem b'aktar saħħa Għalek speċifikament il-mistoqsija tiegħi mod partikolari l sur eh, Goodhart u Helvek huwa sa fejn tħoss li Living Wills f'dawn dawn it-tip ta' arranġamenti jistgħu jkunu sostitut tajjeb għal riformi strutturali. Riformi strutturali li s-sur eh, Goodhart isemmi fil-dokument tiegħu. Grazzi. Jiena nixtieq nibda billi najt li dawn it-testmenti ħajjin għandhom żewġ elementi u għal irkupru tal-bank u anka ġvir direttiva f'tal irkupru rizoluzzjoni. il-kupru għaparti minna u naħseb li li zjed ħaġa ta' beneficju fi snin li għaddew kien propju it-kabbir, iż-żida ta' stress tests. U dawn l-stress tests ma jistawx ikunu d-bassir. Dawk li jistaw juru iżda huwa li banek f'ċertu kondizjonijiet li huma idjed dajfa minn oħrajn. U dan mbagħad jista' jġiel ċertu banek li jieħdu miżuri tal-kupru qabel ma jiġu mġela jagħmlu il-riżoluzzjoni. Il-problema tar-riżoluzzjoni hija li din ma tiġix normalment introdotta sakemm il-bank jinsab situazzjoni verament ħażina. U jkun żviluppa ħafna u ħafna telf. Għalek, li inti taddi minn bailout għal bail-in, lebda mod ma tnaqqas l-ammont ta' telf, anzi dak li jiġri huwa li tiffoka il-telf fuq numru zaħir ta' kredituri. U jekk dawk il-kredituri ikunu per eżempju fondi ta' pensjoniet jew kumpaniji ta' assigurazzjoni sip li l-effett fuqhom, huwa serju u li jista' jagħmel ħsara politika daqs li l-effett fuq minħaqlas it-taxxa. Iġbi jekk inti ħatħares u tipprevjeni il-fondi ta' pensjoniet u l-kumpanija ta' assigurazzjoni milli jkollhom jifilħu għal dawn il- e, telf, ġifiri li kunem dawn it-tip ta' investiment li jista' jkollu bejlin u tagħmilha li dawn huma mhumiex tajbin għalihom. Hemmhekk ikollok popolazzjoni zaħira ta' e, sovereign wealth funds u hedge funds li jieħduhom. Ħankunu qegħdin e, naqra nferfxin. Ċertament jista' jkollok tistgħu eh, jinbijaw dawn is-securities waqt eh, periodi kalmi, iżda hekk kif ikun hemm falliment ewlieni, partikolarment jekk dan isir mhux f'sitwazzjonijiet idiosinkratiċi ma meta is-sistema kollha kemm hija dajfa, x'jiġri? Dak li jiġri huwa l-issu għal dawk is-securities ta' bail-in ħaj jispiċċa jieqaf u eh, il-profitti jaslu għal livelli inaċċettabli u dan ifisser l-banek l-oħra jew ma jkunux preparati li jagħmlu rollover tal-fondi li jistgħu jkollhom bail jew inkella jispiċċaw ma jkunux eh, ma, ma jaħdmux u dan ifisser li jkun hemm pressjoni fuq il-banek kollha l-oħra sabiex wieħed e, eh, wasal riżultati u dan ifisser li jkun hemm proċiklikalità u ċertu kuntaġġ U dan ikun ħafna iżjed milli fis-sistema li hemm bħalissa ta' bailout. Għalhekk hemm eh, periklu potenzjali jekk ikun hemm kriżi sistemika, l-eżerċizzju ħajsaħħaħ l-ammont ta' kuntaċ u riskju sistemiku u mhux jippreveni minn dan li jsir. Grazzi. Ħalli kolli ngħaddi għal-kellim li jmiss, ma' nixċans mistoqsija kienet aktar speċifika fil-dokument tiegħu il-Sur Goodhart qal u fid-dawl tal-osservazzjoni tiegħu li l-kwistjoni ta' riforma strutturali tersa titla fuq xilma. Iva, skużani, imma ma tantx għanna ħin, għax inkella kollegi oħra mhux ħajkollhom iċ-ċar. Iċ-ċans li jitkellmu, issa forsi fit-tweġiba li mis jikkonsidraw il-mistoqsija tiegħek. Issa, id-DCR. Iva fil-fat, nista' nieħu spunt minn din il-mistoqsija. Waħda mill-mistoqsijiet li ili nsaqsi f'dawn l-aħħar ħames snin f'dan il-Parlament. Kif nistgħu nsolvu din il-kwistjoni, xi il-problema? X'inhu huma l-kwistjonijiet li rridu fukaw fuq u mhux x'inhu huma s-soluzzjonijiet sabiex nitalmu il-lezzjonijiet jekk mhux nieħdu eh, lezzjoni minnhom. Ġviri anke minn dak li ġara qabel u mhux li zjet eh, kriżi riċenti. Mela, għaw tlet proposti jew inkella idejat sempliċi li għennet kif nistaw nevitaw li ma jkunx hemm iżjed bejla u ta' minħalla settaxxa. Din hija possibbli jista' jkollna nassu fejn il-banek jistaw jifallu u ma jkunx hemm bailout minnaħa ta' minnaħala settaxxa. Jekk le x'inhuwa il-limitu tal-intervent minnaħa ta' minnaħala settaxxa u tal-gvern jekk bank tfalli, partikolarment għal dak li huwa l-beħ l-innut. Aħna politikament nafu li huwa diffiċli ħafna jekk il-klijenti tar-retail ma jistgħux jiġbdu l-flus, pereżempju, ma jistgħux iħallsu il-kontijiet tagħhom dan iwassal għal riski serju. Issa dwa jekk id-diretturi huma iżjed responsabbli għal falliment jieħdu iżjed interess f'dak li hemm fil-balance sheet tagħhom jew mhux fil-balance sheet u jsaqsu mistoqsijiet dwar ċertu strumenti fil-balance sheet ġifieri jekk e, din tfalli ħankun responsabbli jien ġifieri mbagħad ikun jistgħu jassiguraw li jieħdu interess kbir fuq dak li hemm fil-balance sheet issa tiret net fuq l-accounting standards fejn il-banek setaw kollom CDOs jew CDSs fuq il-balance sheets tagħhom, u mbagħad setaw jibbukjaw ir-revenue ġifieri tħul minn qabel mingħajr ma jagħmlu biżejjed dispożizzjoni għat-telf. U f'daqqa waħda meta dawn l-affarijiet kellhom jitħallsu fl-iżjed każijiet estremi, vera ma kienx bank, eh, kien espost għal 8.3 triljun, ġviri f'dan it-tip ta' ċirkostanza kif insolvu għan din il-kwistjoni? Huwa għaliex dbedna eh, mill-prudenzjali u mill-standards ta' kontabilità? U riforma strutturali fija daw il-punti kollha li qegħdin nitkellmu fuqhom li huma politiċi biex eh, biex jidru li qed jagħmlu xi ħaġa mingħajr risolvu l-problema. M'għandniex forsi nifukaw fuq dawn il-kwistjonijiet aktar fundamentali bħal standards kontabilità tal-kontabilità, il-responsabilità tad-direttur u verament sa fejn nistgħu nevitaw it-taxpayer bailout. Grazzi ħafna, Sir Having. Grazzi ħafna. Kif nistgħu nevitaw il-bailouts? Il-risposta hija le ma nistawx. Li ninkwita jien fuq il-BRD hija ħafna iżjed fundamentali minn di. Fil-fatt fuq il-bejlin jiena ma naqbilx miegħu. Imma qatt maħna naslu. għall-istituzzjoni bħal Deutsche Bank jew BNP Paribas għanna attivitajiet importanti f'ġurisdizzjonijiet multipli u l-operazzjonijiet tagħhom huma integrati. Ir-riżoluzzjoni tfisser li jkun hemm multiple entry fisser li tkisser l-integrazzjoni operattiva u aħna mhux ħaneħdu dan ir-riskju. għal istituzzjonijiet li huma importanti fuq livell nazzjonali għandna l-problema tal-forniment tal likwidità u riżoluzzjoni. Id-direttiva ma fija xejn ma, ma nitajt fuq dan. Għana qegħdin nitkellmu dwar em, biljuni ta' biljuni. Għalhekk għal dawn it-ħassib il-gvernijiet ħajamlu bailout ta' dawn il-banek qabel ma tasal għal riżoluzzjoni. Għalek dawn it-tip ta' securities jistaw ikunu irrelevanti u tilak ukoll. Inkella jistaw jinnegaw li teżisti problema u jistaw jittamaw li l-Bank ċentrali mbagħad isolvi il-problema sa dan it-tant. Għalhekk jiena naħseb li il-proċedura li aħna għandna li huwa titjib kbir fuq ħafna mill-non eh, proċeduri ta' ħafna pajjiżi li kien hemm sissa. Din hija xi ħaġa li xorta waħda għada mhix e, viabli. Fuq responsabilità din hija xi ħaġa nixtiequha huwa għalhekk li aħna verament favur li jkollna aktar ekwità u fuq il-politika hawnhekk nixtieq ninaqat ma' Charles għaliex jiena naħseb li hemm bżonn li napprezzaw li ħafna mill-istrumenti li jista' għandna fil-post kellhom l-analogs qabel l-2008, per eżempju il-kapital ta' tieni livell, tier 2 capital, u libridi differenti li qatt ma talab li jaġixxu fuq ir wol tagħhom u ir-raġuni ewlenija kienet is-seta politika u l-influenza politika ta' investituri istituzzjonali li il konvinċu li l-gvernijiet tagħhom sabiex ma jippermettux li daw l-istituzzjonijiet ifallu. Għalek dwar l-ekonomija politika jina naqbel ma' xettiċizmu ta' Charles, anke jekk minn perspettiva ta' regolamentazzjoni ma naqbilx miegħu. Grazzi ħafna. Issi, issa Silvi Gular. Fil-ħidma tagħna m'għandniex eh, kwistjonijiet politiċi, konsiderazzjonijiet politiċi. Fil-fatt ġi konfermat fir-rapport tal-IMF dan ir-rebbija li l-ewwel net ma solvejniex il-problema ta' gbar biex ifallu, it-tieni net huwa il-garanziji impliċiti tal-gvern għaliex huma jagħmluha possibbli sabiex il-banek jispiċaw jihdu aktar riski, issa dwar il-kwistjoni ta' responsabilta mux ħan kommenta fuqa, iżda ħafna li eh, taw li tkellmu qudiem il-grupp tagħna qalu li l-istituzzjonijiet komplessi irridu jiġbru flimkien kulturi differenti l-ewwel net, il-banek kummerċjali u il-short term trading. Fejn il-kwistjoni hija diffiċli ħafna u komplikata ħafna u jiena ċert li tistgħu tisalbu Eh, nis ewlenin biex jisaqsu fuq dan. Merci, Monsieur le Président. Sylvie. Grazie, Sur President. Għandi mistoqsija forsi li miex akademika ma hija politiċa, x'inhi l-viżjoni strateġika tagħkom? Jekk nadottaw it-tekst tal-Kummissjoni, min ħaj jiffinanza l-ekonomija eh, Ewropea? Is-Sur Gutħar sa ċertu punt wieġeb. Min ħaj jiffinanza l-ekonomija Ewropea? U ħajkonna kontroll strateġiku fuq dawk li qed jiffinanzjawha? Għaliex dakinhar li jkun hemm kriżi, jekk aħna ma jkonniex il-mezzi biex nagħmlu skrutinju aħna, il-deċiżjonijiet jittieħdu x'imkien ieħor. Issa aħna qegħdin nitkellmu dwar eh, kwistjonijiet importanti fuq livell globali nistgħu narawha. Adottajna CRD erba ma jidher li hemm nies f'kumitati mhux demokratiċi u leġittimi li jgħidulna jekk aħniex konformi jew le u rridu nadotta affarijiet bħal tilak pereżempju ma nafux minn fejn qalat. Għalek, xini il-vizjoni strateġika u mux teknika tijak? Grazzi. Issa Sur Damasi. Iva, grazzi ħafna l-istidna tagħna l-kontribuzzjonijiet tagħhom. Meta jiena kont student tal-ekonomija, jiena kell nistudja il-liġi ta' Gotthard u issa jataw. U forsi nista' nindirizzah direttament. Li dinja regola li tajt li tamel x'tamel fis-settur finanzjarju ħajġu vintaġġ xi ħaġa oħra li tevita dik ir-regola. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija inti kif tara l-importanza li nirregolaw is-settur bankarju, shadow banking sector? U x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq dan għandok li ma riforma bankarju u inti tara periklu li jekk aħna ma nkunux xibsin biżejjed fuq is-settur bankarju, eh, ġbi shadow banking hemm xi attività li tista' tmur hemm. It-tieni Palissem ħafna eh, klim fuq il- Capital Market Union, jew ikella riforma bankarja, regolamentazzjoni addizzjonali. U li forsi mhux ħajkonna biżej kreditu għall-Unjoni Bankarja. X'in il-pożizzjoni tiegħek inti iżjed favur il-sistemi ċentrati fuq il-banek jew ikolla tara ċertu vantaġġi tal-Capital Market Funds. Il-pożizzjoni tiegħi hija li il-problema għal kreditu fl-ekonomija reali għandu x'jaqsam mal-ambjent e, makroekonomiku għaliex l-ammont ta' kreditu rġinu mhux biżejjed u m'għandux da' daqshekk ma' regolament. Issa inti semmejt il-Lehman Brothers. U għet, u għet nala, li ċertu istituzzjonijiet ħajkollhom problema, imma Lehman Brothers ma kienieċ problema ta' interkonnessjoni. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan? Thank you. Who's first? Grazzi ħafna minnu l-ewwel, minn ħajtkellem l-ewwel, sur li kanan. Mela ħan wieġeb l-ewwel mistoqsija. Il-viżjoni tagħna fil-grupp tiegħi huwa li l-banek għandhom rwol eh, vitali fl-ekonomija Ewropea għalhekk Aħna proponejna li il-bank ta' depoziti għandu drittijiet mhux biss biex jirċievi depoziti imma wkoll isellef mod eh, l-ingrossa u anka underwriting. Iġbi jiġifieri, hemm firxa sħiħa ta' attivitajiet li jistgħu jsiru minn dawn it-tip ta' banek. L-unika qasam li għandu jkun separat jekk imorru lilin minn ċertu limitu għandu jkun marbut ma' il-proprietary trading Għalek il-banek huma u ħajibqaw importanti għal sigurtà fl-ekonomija dak l-ewwel punt. It-tieni kwistjoni hija li tkun utli għall-Ewropa jekk il-swieq Ewropej jiġu sviluppati addizzjonalment, ġviri konna sors addizzjonali ta' finanzjar, palma jiġi fċertu pajjiżi barra mill-kontinent. U hemmhekk nappoġġa l-isforzi sabiex insaħħu l-Unjoni ta' Swieq Kapitali, sabiex lilin minn mill-banek ikun hemm ukoll sorsi ta' finanzjar għall-Ewropa. Grazzi. Il-Professur Gotthard. Problema fil-Ewropa hija li hija fukata wisq fuq il-banek, wisq mill-finanzjar isir mill-sistema bankarja, hemm bżonn li niżviluppaw suq kapitali di diversità. U iżjed ma jkollna diversità, iżjed ma jkun iżjed ma tkun sistema sigura bħal mod ġenerali. Waħda mill-problemi ta' regolamentazzjoni hija li hija proċiklika fija nifisa. U wieħed mill-perikli għandu x'jaqsam jekk wieħed jieħu ħafna iżjed passi addizzjonali Tispiċċa b'delivering u il-kreditu tal-banek baxx. U dan imur kontra l-irkupru tal-ekonomiji bankari tal ewropa Grazzi. Grazzi ħafna. Min ħaj finanza l-ekonomija Ewropea? Naħseb li nistaw najdu is-suq. Iżda, sa ċertu punt, Il-regolament dwar il-kapitali li għanna palissa, partikolarment dwar il-risk weighting, jiprovdi inċentivi kontra is-self. Il-shadow banking għandu bżon jiddistingwi bej istituzzjonijiet bħal hedge funds, l-SPVs ta' banek regolati u il-fondi tas-suq tal-flus. L-SPV tal-banek regolati huma eh, ta' arbitri regolati. Il-MMFs huma li parti e, perikoluża għaliex jista' jkun hemm ir-runs fuqhom. Rajnija mhux biss fl-2008 manka fl-2011. L-Unjoni ta' Swieq Kapitali jiena rrid ngħid li imħasseb li ma nafux fil-faċċini hemm ħafna dettal. Iżda fl-istess ħin l-Unjoni Bankarja titħalla bħala xi ħaġa pendenti. U jena naħseb li għal dak li huwa il-ġestjoni tal-budget ta' enerġija politika għanna bżon senza ħjar ta' prioritajiet. Grazzi. Thank you. Si. Filip Lambert se kjoġbu. <clears throat> Għal nafsan li tajjeb, President, Sir Gotthard. Ma nafx fem xtajjeb. Ma ta' tkellimt fuq kif tritt teħ l esmel menzija minn mill-ħalis jew din ikkonsidrajta bħala ħażen neċessarju nix inkun faħjar xrittajt ħaġa relatata jekk din hija ħaġa ħażin neċessarja mela hija normali f'ekonomija tas-suq il-profitti marbuta mal-sussidjari privatizzati fil-waqt minn jipprovdi grazzi e, ikonu minħallas ikonu minħallas it-taxxa. permezz dan sabiex wieħed jipprovdi sussidi lilkom il-koll. Kenna bank Fortis fil-Belġu kellu 45 biljun 45 biljun eh, prodott tossiku fil-konti tiegħu. Dal-bank kellu jiġi kif ġaġi separat kien ikun jiġi retail bank u kien possibbli li Fortis jirkupra t terfti għaw l-inflazzjoni għal daqstant ta' prodotti tossiċi kienu kazati mill-fatt li autorizzajna banek ta' kull tip li jitolbu da' tip ta' prodotti. Talba provdi til provista Ġifiri, eh, nixtieq opinjoni ta'kom dwar dan. Marko Zanni l-FTT. Grazie President. Grazie l-kelima tal-lum. Meta nitħattu dwar riformi strutturali tas sistema bankarja fl-Ewropa bżonn nistaqsu żewġ mistoqsijiet sabiex nifmu li du ridu L-ewwel kif nistgħu nintervjenu sabiex nimblukkaw il-limita u l-azzart morali minnaħa tal-banek. Li probabbilment kienet l-ewwel kawża ta' kriżijiet bankari li eh, għaddejna minna speċjalment dik tal-2008 ġifieri it-tiftixa strumizzata ta' missimizzazzjoni tal-profit permezz ta' kol tip ta' prodott tieni mistaqsija kif nistgħu nassiguraw il l-banek marru lura sabiex jiffinanzjaw l ekonomi reali li ġdan huwa bżonjus. X'inhi l-istruttura fl-opinjoni tagħkom ideali sabiex nilqu din il-mira u temnux illi il model bankarju universali wiex kompatibbli ma' din il-mira. Jekk aħna konvinti illi billi niseparaw biss l-attività trading mill-attività ta' Banek Universal nistaw nilqu dawn il-miri anka meta tieħu bħala punta tluq il fat li llum il-banek kollha qed jabbandunaw jew ma jkomplux dik tip ta' attività. Fuq id-derivati ma jmanaj billi rappresentaw risku kbir għal budgets tal-banek forsi fil-reforma u ġust nistabilizzu istituzzjoni awtorità indipendenti bħalma ġiet imwaqfa fl-Istati Uniti fl-2008 illi tipprova tevalwa ir-riskju ta' derivati eh, fil-insibu fil ħna il-banek mm, banek prinċipali Ewropej. L-mistoqsija Sur Goodhart, għal-Professur eh, Goodhart. Is-sussidji għal banek eh, sistema globali tinqata meta qed jitlobhom iktar rekwiżit fuq kapital minn banek oħrajn. Hemm banek illi jippreferu ma jaqbżux il-limitu minimu li jiġu karatterizzati bħala sinifikattivi fuq livell globali. Huwa ġust illi il banek prinċipali li kkawżaw l-iktar danni għandhom ikollhom rekwiżiti ta' kapital u dan jindirizza kwistjoni ta' sussidju. Il-problem morali, moral hazard, nużawa ta' sekwit, da' kollu li ħares individwi minn riski involvi moral hazard. L-istess għaxa ħares il-sistema. U nasab il-mod kif nidizzaw dan, u billi niżguraw li l inċentif ikun fuq dawk li jieħdu deċiżjonijiet. U li dawn jiġu kalibrati kif suppost, ġifri ħarsu lejn l-istruttura tal-remunerazzjoni renumerazzjoni l-għol uffiċjali fil-banek. Iva, kjoġbok? Komment wieħed fuq kif il-banek kif finanzjaw l-ekonomija reali. Finanzjament l-ekonomija reali hija ħaġa li tħalli l-profit. Dan ma mhux leġislament tifisser illi finanzjawhom bl-irħis u naf li hemm pressjoni politika kbira sabiex ikonna self irħis, però kridu nissussidjaw self tal-SMEs, forsi jkun qed jarek nagħmlu dan direttament. Inkella inħalluha fidejn inċentivi tal-banek minnar ma nintroduċu distorzjonijiet bejn trading book u l-bank book permezz ta' rekwiziti ta' kapital. Grazzi. Sur li kanin? Fuq Fortis ma ksibx tweġiba. Fuq banek speċifiċi test li publikajna, nishtiq kelli naqrom imma it-kabbir kien possibli minħabba garanzija mill-gvern. U dan jew sar mill-parti kommerċali jew minn self eċċessi fuq self għal proprjetà fuq il-skema tal-remunerazzjoni. Naqbel mal-professur Kuzħar li din ta' importanza ċentrali mal Problema jek għandek l-istess bank, l-istess bank zewċ jiet fejn għandek attivitajiet bankarji illi ma jitħalsux bl-istess mod riskju id kultura ma jistax jibqaw b'separati fl-istess istituzzjoni. MCO e stabanek li għalu di separazzjoni diffiċli organizza bl-istess struttura. Imma naqbel fil-prinċipju fuq l-iskam ta' remunerazzjoni u governanza tajba jagħmel sensa biex ma neħdux riski żejda. Grazzi ħafna. Għal-keġ di għajma nixħin, forse namlu għafla ħajnet. Jekk s sessjoni li jmiss nil nilimita fil-ħin, pero s-sena dwar rapporter. Grazie ħafna. Għanżom fil-qosor għaliex id għaddej u tkun ħaġa tajba konna KHDI. Dwar sussidi impliċiti. Indipendiment kif navalwa l-affarijiet, aħna naqqasja permezz tal-BRD u dejjem għandek hemm sussidju impliċitu din il deja ta' soċjetà mod ġenerali, imma naħseb li huwa importanti il inħarsu lejn ħaġa oħra wkoll. Uħut mill-kollegi tkellmu fuq dan. Banek ta' investiment jew banek universali għandek iktar x'tagħmel f'termini ta' bejlin minn bank illi jinvolvi biss minn jiddepozita U naħseb illi sabiex nħarsu il-kredibilità politika tal-proċedura bejlin, wieħed irid joqgħod attent meta jgħid illi retail banks hum iktar siguri għaliex minn għal raġunijiet politiċi illi semmew uħut meta wieħed jagħmel bejlin hija aktar komplikata politikament fil-realtà billi kieku tagħmel bejlin ta' dam kien seħa kapitalisti. Din ir-riflessjoni qabel nipproċedu. As unfortunately we all have to say goodbye to our chair now. Konna nsalmu lill-President, għan nifċerja jien issa nattini pennil ta' kellima fuq alternativi differenti għal riformi Zommu ma seba' tmin minuti u t-taġru xwis Supposta nispiċaw madwar s sitta u nos. Nibdew immedjatament. Professor Marco Pagano President tal-Kumitat Ċentifiku tal-ISRB ta' pariri l-ezma kol u l-teżor tal-jan. Professor Pagano, grazie President. Il-prezentazzjoni tiegħi tipprova tindirizza tliet kwistjonijiet brabta ma' riformi strutturali tal-banek. L-ewwel x'benefiċċji soċjali un mbagħad kif għandna nfassu l-affarijiet sabiex nieħdu da' benefiċċji u xinu ma l space soċjali minħabba fetti kollaterali ta' tkabbir. Fuq benefici soċjali, kif ġasmajna minn kelima qabel, l-ewel wieħed hija tnaqis ta' riskju sistemiku li titun banek, it-tieni tnaqis ta' l-ambitu ta' garanzija tal-gvern impreċa ta' tal-gvern għalba nekru ma bizbar biex jifallu għalfejn u da żewġ benefiċċji. L-ewwel għaliex noqqas ta' riforma strutturali il-attività um, self kummerċjali tal-banek iħallu impatt fuq il-self għal klientela tagħhom intermedjarja daqstant jekk għandek naqis wiesa fil-prezzijiet tas sigurtà jidin ħalli effetti permezz tas self u eh, attività ekonomika munnaħa u l-istabilità tas sistema finanzjarja f'termini ġenerali minħabba eh, contagion minħabba anka eh, stabilità dan jista' jżid ukoll l-istabilità finanzjarja Raġuni oħra għalfejn nistaw nistennew benefiċi pal dawn i li abstract social reform u kummerċali, kummerċ mill-banek jista' jiġi eh, jista' jkollu interess anka skont attivitajiet ta' depositu bekk ikonna sussidi ġenerali li kabbar l-inċentivi għal banek sabiex jieħdu riski f-segurtajiet u jgħalli minna Eh, problemi sabiex eh, kun hemm iktar attività fis-suq ta' sigurtajiet dal-benefiċċji ikunu mdaqsa l-aktar jekk il-riforma strutturali timmira b'mod effetti fil-ban ikbar banek. Għaliex huma dan il-banek li għandhom l-ikbar eh, exposure fil-suq ta' sigurtajiet li huma iktar tivi fil-vestimenti huma marbuti ma' intermedjari oħrajn sabiex il-kollas tagħhom jkollu problemi sistemiċi dan huwa uh, misħuq f'evidenza mill parporta li ISRB 2014 illi juri illi risku sistemiku huwa marbut ma' daqs tal-bank u aktar għal-bannek b'attività kommerċali mdaqsa u dawk li l-iktar involuti fis-self. Kwet li titaffi risku sistemiku l isparazzjoni da tifoka fuq l-ikbar bannek kif qalet la bozz tad pozittiva jew tipprova tagħmel pozittiva, speċjalment dawk illi huma voluti l-aktar fil-kummerċ u mhux fis-self. Niġi għattini punt. Riformi tal-struttura tal-banek, sabiex tilħaq il-mira tagħha, riforma strutturali għandha tiżola l-attività ċentrali tal-banek minn responsabilità jistgħu jiġu minn telf il-kummerċ. Jekk wieħed jieħu l-approċċ prinċipali tal-apposta tal-Unjoni, tal Iġifiri l-approċċ ta' separazzjoni f'żewġ entitajiet ta' Corbin Unit u wahra kommerċali, unit oħra kommerċali, u importanti li separazzjoni bħal din tkun b'saħħitha biżejjed għal daqsant l-effettività ta' dan l-approċċ jiddependi fuq kulita ta' ring fencing speċjalment fuq tliet punti il il-matriċi li tilli li ma limiti jinazlu u t-tieni li ma ċezzjoniet isiru għal ċertu attivitajiet kummerċali pal per eżempju dejn sovran u t-tielet xinu d-daqs permess ta' exposure interna u esterna għall istituzzjoni ta' kreditu l-ikbar huma l-eċezzjoni ikbar ikbar kem ikonu l-ċezzjoni iktar, ikollok separazzjoni bej żewġ unis tal-bank u bekk ir-riforma tkun inqas effettiva. Finalment, malaj malaj, żewġ eh, space soċjali possibbli li ġa semmew u li huma preżenti fid-dibattitu preżenti. l kabir. Meta nimponu aktar istruzzjonijiet argumentari fuq il-banek, kwetir tistaqsi dawn inaqsu x-self għal uh, klientela u l-efficienza tas self fil-waqt li fiċ prezenti tal-Unjoni Ewropea dan huwa ġust naħseb il dan nitħassib eh, ma tantx għandu bażin u hemm evidenza li l-Ewropa hija eh, għanna bizbanek dan dokumentat fil-rapporti SRB 2014 ġa semmejt fil-sens li s-settur bankarju laħaq daqs fejn ma jmiċ poss kontribuzzjoni pozittiva għal skabel ekonomiku. Diversi studju dokumentaw il-lin mill-minimum marbut ma' GDP, il-rabta bejn eh, skabel ekonomiku u t-sisi finanzjarju u negattiv. Kif s-sema deġa mill-professor Goodhart, raġuni li mill-lin minn ċertu punt iktar kuna mifokar fuq il-bini li huwa anqas produttiv mill-manifattura U xikol ħafna drabi jitħol f'attività aktar riskjuża li jessar bi kolli dokumenta l-fat li l-Albanek zejda mill europea jifisser ifisser problemi mill-maħluqa mill-akbar banek u fil-fat jekk eh, l-ikbar 20 banek fl-Unjoni u l-assi taħm jistaw jikbru anka mill-GDP mill-1990 il-daqsa zama bankarja fil-2012 kienet tkun l-istess relativa ma' GDP palma kienet fil-1996 kważi l-irdopjar ta' daqs brabta mal-GBT kien minħabba it kabbi tal-ikbar 20 bank. Nikkonkludi b'nota dwar likwidità tas-suq. Kif ġas semma? hemm biża il-riformi spejsa riformi strutturali wassal għal banek l-ikbar banek l-iktar waslu servizzi jenaqsu l-impenji tagħhom fuq il-servizzi fuq u dan jeżaġera l-effetti fuq l-gwizità ta' s-suq għal dan raġunijiet l net. Ma' proposta Europea għal kummeċi permetti permetti attività ta' ċertu kondizzjonijiet jekk banek ukoll jekk l-ikbar banek jenaqsu l-għazzi eh, taħħam għal sigurtajtijiet, għollum sostituiti minn eh, providers oħrajn li qed jiġu klawdetaw mill-banek li għedin jissegwa garanzija to big to fail l-introduzzjoni ta' banek minn intermedjari kummerċali oħrajn jistgħu jiġu msaħħa mill eh, swieq OTC frammentati ma favoriti mill-banek kbar għal eh, swieq iktar ċentralizzati u trasparenti. Finalment, Anke jekk nikkonkludu il-likwita tas-suq għandha tiġi sussidjata minħabba li għal raġuni il-forzi tas-suq ma wassux provista bizzejt u ma hemm modi trasparenti sabiex insaħħu l-likwita tas-suq mill-amru da mod indirett billi ikun hemm sussidjar ġenerali minn banek eh, kbar grazzi għal eh, garanzija to big to fail dan il-sussidju impliċitu iġib u konsekwenzi soċjali żina termini ta' zida fi riski sistemiku u iktar responsabilità minn minn ħalsa taxxa. Grazzi. Thank you, Professor Pagano and our... Grazzi, Sir Pagano. Naddu għal kellima li miss li ħadmet għal l-autorita eh, Pollaka, Signora Paulina Pzeroska. Grazzi, Sur President, u għata onura li bħala rappresentant ta' Finance Watch li edha għawnek f'dan ismiħ fuq il-rapport tal-bank. Jina nixtieq nikkonċentra fuq il-konsegwenzi tal-riforma strutturali minnaħa tal-finanzi. Hemm ta' affarijiet li nixtieq ngħidilkom. L-ewwel ħaġa, riforma effettiva bankarja wassal għal ċertu riski sistematiċi u għanda foħ aktar makroekonomiku u għandek reġim makroprudenzjali bħal ħtiġijiet eh, ta' swieq U għatan nħarsu lejn l-istituzzjoni wahdanija u ma nħarsu lejn riskju kollha. It-tieni punt ir-riskju li rridu naqsu bil-riformi strutturali u ma l-spillovers tal-attivitajiet ta' kummerċ fil-attivitajiet bankarji, id-depositi u koll. Dawn l-attivitajiet irridu jkunu eh, protetti. Umbat, il reformi strutturali ħarsu lejn il-modelli too big to fail u mux qed iħares lejn il-banek universali. Anzi, qed jgħin eh, il-sussidi il sussidi Qabel ma nidħol fid-dettalji ta' riforma effettiva u l-konsegwenzi tagħha hija nibda billi nitkellem fuq il-paradoss regolatorju. Il-Finance Watch eh, hija konvinta li l-banek għandhom bżonn ta' kapital komuni u għandhom isiru bilanċ għal xokki ta' futuri eh, biex jagħtu ekonomija reali. Madan kollu b'dan il-kapital memx ammont ta' kapitali li waqaf din it-tip ta' kriżi Dan itwassal għal paradoss u inwaslu ukoll għal eh, dak li għanna minn Caroline Rule minn l-OECD eh, dan kollu għandu isir riforma strutturali. Riforma strutturali effettiva għandu jwassal li, li ikunem kritika tal-funzjonijiet bankarji minn riskjef eccessivi mill-kummerċ estensiv Dan forse ma jidirx li huwa għal każ issa ma fl-2008 fil-fatt kien hemm ta' dan il-kollas. Dan hemm minħabba li il depożiti tal-banek eh, ma ħarsux lejn il-differenzi fi s-swieq. Riforma effettiva jista' iħalli attivitajiet separati biex ikollok sinerġiji fl-istess grupp imma eh, ir-riforma titkun olja biżejjed biex il-kredituri ma tħallihomx jerġgħu jieħdu id depoziti Riforma effettiva u koll ikolla regoli eżante u diskrezzjoni minima biex bekk ikun hemm il-fiduċja trasparenza fil-suq waħdini. Hemm ħafna eh, konċetti differenti fuq riforma effettiva l ħaġa rridu nifukaw fuq l-istituzzjonijiet individwali u s-settur eh, bankarju ħares lejn in-nefqa privata. Ħafna drabi dan kollu man isuwomx. Ħan nindirizza il-konsegwenzi negattivi illi jista' jkun hemm. Mela l-ewwel tħassib u li tal-attivitajiet kommerċjali għandhom jiġu separati u il-mudell tan-negozju jista' jkollu l-ħsara ċertu banek ehm, għandhom tħul differenti u anka il-vantaġġ ta' diversifikar ħaj jisparixxi. Aħna qed nitkellmu fuq sistema bankarja fl-Ewropa li hija konċentrata u mid-dejta tal-ECB juri illi bejn l-20 l-ikbar banek u s setturi tagħhom. E, ir-riformi qed tħares lejn il-djufijiet tal-mudell negozju TBTF u ma xed jiffoka fuq il-banek żgħar u medji mill-perspettiva mikroprudenzjali li qed nitkellmu fuq supervizjoni dominata qed nitkellmu fuq negozji differenti li kollhom dan il-vantaġġ ta' diversifikar. Madan kollu sistema finanzjarju xorta jista' jkollha ċertu riski komuni. Il-banek universali jista' jkun aktar korrelati fl-imkien u għalhekk wasal għal riskju akbar ta' eh, falliment bankarju konġunt Jiġifieri mhux bank wieħed li jkollu l-problemi imma ħafna li kollhom l-istess diffikultajiet. Li konna qafas tajjeb makroprudenzjali huwa importanti biex nikkontrol dawn ir-riski. Din ir-riforma effettiva wkoll irdaħarsu lejn grupp eh, bankarju bil-sors ta' tħul differenti. U anka nħarsu lejn l-affetti pożittivi ta' aktar kompetizzjoni u disciplina fis-suq ċertu riċerka juri illi meta jkun hemm ċertu sussidi pubbliċi l-ekonomi ta' skala jisparixxu. L-attivitajiet ta' kummerċ ukoll huma separati, il-mudell tan-negozju eh, ma jibqax viabli, servizzi jiġu aktar għoljin għal-klijenti u anka l-entità tal-kummerċ joħroġ mis-suq. Jiena dejjem nixtieq insemmi kif l-Istati Uniti marru tajjeb ta' Glass-Steagall jista' jkun xorta jkun hemm eh, possibilità ta' attivitajiet eh, li mhumiex finanzjarji imma irdu naħsbu xorta waħda fuq il-bżonnijiet tal-SMEs. U rridu nħarsu wkoll lejn l-ammont is-sors tal-fondi li ġej mill-ekwità u mis-swieq wholesale. Il-prezz eh, u tal-fondi il, il, il, il, il, il, il, il, il, irridu nqisuhom ukoll mal-istabilità finanzjarja sabiex nikkonkludu il-fatt illi aħna qed niddiskutu kif ħan implementaw ir-reforma strutturali u mhux jekk għandniex nagħmluha turi li l-membri tal-ekon rekonoxxew li hemm bżonn ta' riforma. dinja pożittiva, imma għandha tkun effettiva biex isiru t-tibdiliet neċessarji jekk il-limiti ikunu wis ġenerużi, mela allura il-reforma strutturali bankarja jista' jwassal għal problemi u inċertezzi oħra. Grazzi ħafna, Sur Pserowska. Skużawni li qed naġġilkom daqshekk, naddi il-kellim tagħna lil Graziano Grema li huwa parti mill-Corporate Investment Banking, l-IBBA huwa laqa l-istadina tagħna li qed post eh, kellim ieħor. Huwa l-unika panelist illi jaħdem għal Bank Universali kbir. Grazzi ħafna, Sur President, membri tal-Komitat, mistidna distinti, grazzi ħafna tal-istadina ta'kom, jena onorat li għandu l-opportunità nkellimkom fuq dan is-suġġett. Mux biss eh, pala, invest, pala l-istituzzjoni tiegħi bank Spanjol immanka il-grupp ta' esperti fuq ir-riforma bankarja. L-intervent tiegħi ħanprova niddiskuti għalfejn għana nintroduċu riformi bankarji, għalfejn din hija ġustifikata. Mela, jħan nitkellem fuq tlet kwistjonijiet importanti. L-agenda tal-riforma tal-regolatorja tal-banek, l-irwol tal-banek universali u anka l-impatt fuq livell mikro ta' dan it-test propost. L-ewwel ħaġa jiena nixtieq nenfasizza l-miżuri illi ittieħdu jew qegħdin diskussjoni taħt ir-regolaturi Ewropej u globali biex isaħħu is-sistemi is-sistema finanzjarja. Mill-inizjattivi aktar minn 40 inizjattiva finanzjarja ġew adottati mill-2008. Mod prominenti mill-kapital u l-leverage u l-liquidity package wasalna għal BRRD illi tagħti is-seta lill regolatori tal-banek li ibidlu l-istruttura tal-bank eh, biex jagħtu aktar stabilità finanzjarja. Aktar inizjattivi tieħdu anke fuq livell globali biex jasaħħu l qafas ta' riskju mill swieq derivattivi u anke jħarsu l-qafas ta' attivitajiet ta' kummerċ. Apparti minn hekk l-iżvilupp ta' rekwiżit minimu tal-total loss absorbing capacity għal banek transkonfinali u globali qed indirizzaw din il-kwistjoni ta' too big to fail għal dawn l-istituzzjonijiet. Fl-aħħar il-kreazzjoni tal-awtoritajiet ta' supervizjoni Ewropej u supervizur waħdini fl-żona euro waslu għal bidla fl-approċ ta' supervizjoni ġifiri saret aktar ċentralizzata, intensiva, effettiva u eh, taħdem biex ikun amazzjoni ta' nfursar. It-tieni punt tiegħi xtaqt nitkellem fuq il-banek universali. Il-banek universali huma b'saħħithom anka fil-sistema bankarja Ewropea u mir-riċerka turi illi il-tħul ġej minn dan wassal għal banek universali f'pożizzjoni aħjar biex jappoġġaw il-konsumaturi tal-SMEs meta jkun hemm problemi ekonomiċi għalhekk ikun dawn il-Banek Universali iwaslu l-iżvilupp tal-ekonomija Ewropea. Il-modell tal-Bank Universali juri li huwa waħda wieħed mill-iktar reżiljenti f'din il-kriżi finanzjarja tal-aħħar. Kif qalet l-IMF, il-fatt li hemm ħafna banek żgħar illi kellhom bailout waqt il-kriżi juri l restrizzjonijiet ta' daqs miex daqsek ċentrali. Importanti wkoll nifakarkom li l-Banek Universali mux eh, mhux biss joffru servizzi fil-naħa tal-SMEs u tal-imnut manka eh, ġeneraturi e, ewlenin fil-likwidità u servizzi assoċjati mal-swieq finanzjarji Ewropej fl-opinjoni tal icb għal-proposta tal-Kommissjoni juri l-importanti naħarsu l-attivitajiet tas-suq eh, biex nżommu il-likwidità tas ikonna vol volatilità tal-prezz moderata u anka nżidu reżiljanza tas-sigurtà tas-swieq għal dawn it-tip ta' xokkijiet. Li sibbi wkoll tajt illi li jkollna l-market making jgħin l-stabilità finanzjarja, l-implementazzjoni u anka trasmissjoni tal-politika monetarja u finanzjament tal-ekonomija. Iżda kif għanna miktub il-proposta oriġinali jista' jkollha impatt negattiv għal banek universali ħajnaqqas il-likwidità tas su għal per eżempju l-corporate bonds u għalhekk il finanzament sa jsir aktar diffiċli u għalhekk l-irwoli tal-banek fil-swieq kapitali ehm, ħajaffettwaw anke l-unjoni tas-swieq kapitali bħala alternattiv tal finanzament tal-SMEs. Il-proposta oriġinali tal-riforma strutturali bankarja lek edha tmur kontra l-agenda tal-tkabbiru l-impjiegi Ewropej. U l-fat li konna anka finanzjament ta' żmien twil. Qabel ma nadher konklużjoni tiegħi nixtieq insemmi xi impatti illi għandna minn entitajiet separati ħanżidu il-nefqa ta' fondi il-Bank de France dan l-studju tkellem li għal li ħajkun hemm differenza ta' 220 ehm, punt bażiku. Din iż-żieda ehm, se tnaqas il-kapaċità li nagħtu s-servizzi tal-market making. Il-fdak kif qal fl tal-CB, ehm, din is-separazzjoni mhix sassolvi il-problemi imma ħajkollna konċentrazzjoni ta' servizzi għal klijenti fidejn ta' ftit persuni responsabli. Eh, ħajkun hemm aktar kompetizzjoni bejn istituzzjonijiet mhux Ewropej u anke ħajkun hemm tnaqqis fil-likwidità tal-iswieq finanzjarji Ewropej. Apparti minn hekk meta nikkonsidraw il-rekwiżiti partikolari tal- konsumaturi tal-SMEs u tal-imnut, specialment transazzjonijiet, Il-CCI juri anka l-abilta li offri prodotti u eh, prodotti fir riski li tnaqsu. Aparti minnek. Il- eh, prezz tal-fondi għal CCI jista' jizdiet minħabba li jkun hemm inqas likwidità fis-swieq finanzjarji. Biex nikkonkludi jiena nixtieq li jkun hemm reviżjoni tal-proposta attwali, din ir-reviżjoni għandha tikkonsidra it-trasformazzjoni li għaddejja palissa fil-qafas bankarju ta' supervizjoni regolatorju u anke nħarsu lejn il-miri tal-Kummissjoni Ewropea biex nipromovu l-tkabbiri sostenibbli u anke finanzjament meta twila ta' żmien fil-ekonomija ekonomija tagħna u anka fl-iżvilupp tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Krema. Nista' nara anka mill-uċċuħ ta' sħabek naraw li għamil ta' impatt. Naddi għall-aħħar kellim is-Sur Dirk Wouters, eh, CEO tal-Bank J. Van Breda, NC bank iżgħar f'dan is-suġġett nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, nirringrazzjakom għal din l-opportunità. Jiena napprezza u napprezza li l-banek żgħar ukoll jistgħu jipparteċipaw f'liema attivitajiet tal-suq finanzjarju u anka kif ħanraw kif ħankomplu nejnu l-konsumaturi tagħna. Aħna natu servizzi finanzjarji u niffokaw fuq il-konsumaturi. L-attivitajiet kummerċjali u ma limitati imma jeżistu. Nħantikom xi eżempji. Pala banka l-SMEs aħna nejnuhom għal fondi internazzjonali, per eżempju SMEs li ħajrċivi invoice fil u Amerikan nirranġaw l-interessi u aħna nagħtu dan is-servizz eh, brata ta' skambju. Issa, u allura aħna rridu nkopru wkoll u nagħmlu tajjeb għal eh, swieq finanzjarji. Maħna eh, attivi ħafna biex nejnu l-SMEs u nejnu l-ekonomija reali imma ma jkunx pożizzjoni ta' problema. U għalek, riforma strutturali ħajwaqqa fil-banek milli jgħinu lil ħajjenu l-banek biex jenu konsumtori minn ġaqsek forsi ċert minna din. Aħna ħammorru fuq is-suq u ħanħarsu lejn il-tranzizjoni biex nħarsu l-pozizjoni kollha differenti għal-konsumatur. Il-kap tal-Forex, tas servizzi tal-Forex, ma tkellemx fuq ammont speċifiku fuq il-miri fl-attivitajiet tal-suq finanzjarju, jekk aħna nixtiequ li nagħmlu tajjeb għal pożizzjoni tagħna mit-transazzjonijiet tal-konsumaturi irrid ikollna suq likwidu. Ġifieri ikollna aktar saf aktar eh, atturi fil-suq fil aktar likwidità biex iwassal għal dan il-market maker. Huwa diffiċli biex eh, nisseparaw il-market making għal il-commerċ. Naħseb din tista' ssir jekk l-awtorità ta' supervizjoni ikollha ċertu limiti din tista' tkun idea tajba u hija ma ninsewx ukoll illi l-attività tal-market ta making u anka li natu likwidità ġejja mill-bżon tas-suq, ġifiri l-ħtieġa tal-konsumaturi li tixti li ehm, ikollhom ċertu pożizzjoni jekk torganizza ehm, din l-attività tal-market making tista' ssir U ovvjament din l-attività ma jkollix miri partikolari u ma jkollix numru partikolari ta', ta profit imma nħarsu lejn il-bżon tal-konsumatur u domanda tal-likwidità likwidità u għalhekk din tista' tiġi organizzata. Issa fuq l-manager tal-assi tal kull bank huwa ehm, attiv fil-attivitajiet kommerċjali li aħna namlu depoziti tal-konsumaturi għal krediti għal konsumaturi imma kull bank għandu bżon ċertu ehm, buffer tal-likwidità. Jiġifieri aħna nixtru mill-suq tal-finanzi u mbagħad nerġgħu nbeħħuh. Jiġifieri din hija xi ħaġa reali u aħna nixtru derivattivi biex anka nħarsu lejn ir-riskju min-naħa tal-assi u mbagħad għal eh, depoziti tal-konsumaturi. Jiġifieri mid-derivattivi u eh, mill-assi tal-suq eh, finanzjarju ħansibuha f'kull attività ta' bank kummerċjali. Madan kollu dan forse ma jkunx għalbi tajjeb għal-swiq kollha. Il-bank tagħna Van Breda u għalli meta jkollna biża mill-volatilità tal-suq eh, tal-ekwità l-intenzjoni mhijiex li aħna nbidlu id depositi għal swieq finanzjarji hemm min jgħid li mhux bil-depożit tal-konsumaturi imma b'mod ieħor din għandha tiġi għandha titħalla. Imma rrid ikollna ċertu buffer biex Eh, innaqsu il-problema riski ta', ta krizi ġifiri wassal għal ħafna attivitajiet jekk konna ħafna ekwita mbagħad il-bank ma jistax investi u aħna ma nkunux nistgħu inżidu l-attivitajiet tagħna għall konsumaturi U allura naħseb aħjar inżidu dan l-ekwita u nattuh li shareholders għax faħam mill-aħħar huma ħajiddeċidu kif ħajinvestu l-ekwita tagħhom. Għalek dan il-kommerċu għalli ċertu nis intelligenta jgħamlu il-profit bil-pozizjonijiet għalli fuq il-suq. Huwa ta' problema li forsi anka li nħarsu lejn il-kwita ta' bank u l-konsumaturi. Għalli rrit natu natu buffer li huwa meħtieġ. Dan jista' anka jgħin l-istituzzjoni finanzjarja u rajna fil-passat illi kien hemm profitti kbar li jista jagħtu sussidju għall-attivitajiet finanzjarji tal-bank u anka jkun hemm riskju ta' sitwazzjoni ugwali. Jiena kuntent ħafna li jiena bankarju għaliex l-attività tal-bank li id deposita tal-konsumaturi il-buhom f'self jista' jkollu ħafna affarijiet tajbin. Hemm ħafna transazzjonijiet fis-suq finanzjarju u anke jkun hemm xi kummerċ li manager tal-portfolio bankarju tagħna huwa li nħarsu l-possibilitajiet li jkollna mis-servizzi għall-SMEs u anka minn pożizzjoni li natu il-likwidità. Ir-riforma bankarja għandha nħarsu anka lejn il-crop trading u din ir-riforma mhux biss tagħti l istabilita imma anka tagħti sitwazzjoni iktar uguali l-Banrex. Grazzi. We now have a chance for members to put... Grazie għafna Sir Vouchers, issa il-membri għandhom l-opportunità li għamlu mistoqsijiet lil panel rapporter, kull rapporter ħajkollu minuta minħabba l-ħin, ma tantx kellilna ħin, biex jisaqsu minuta, mistoqsija waħda. U għajdunna lil min e, indirizzata l-mistoqsija. Umbat għandhom żewġ minuti biex iwieġbu, umbat għandna 10 minuti addizzjonali minnaħat tal-interpreti, nispera li tifmu. shadow rapporter shadow rapporter, Iġviri, minuta biss. Minħabba l-kumment ta' Sur Langen jina iżjed tard nixtieq li kollu l-opportunità li għall-inqas ikolli eh, opportunità ta' kanċrija zaħira għal-membri l-oħra fil-Kamra. Mela jen nibdew bil-rapporter Gunnar Hekmark. Iva mandiċ għalfejn tawa l-ewel net. Naħseb li jem ftejim ġenerali li hemm riski kbar fil-banek speċjalizzati. Dan kien rapport tal-ICB li għal dan il-punt moċċar, iżda ħareġ moċċar għall inqasanka fl-ewwel panel li kellna. U nixtieq insaqsi l-istidna tagħna tat-tieni panel jekk jaqblux mal-fatt li l-ikbar riski bħal marajna kienu fil-imnus eh, meta qabla mal-proprjetà. U til mistoqsija huma x'jaħsbu kif ħajjiġi affettwat il-likwidità Eh, f'sitwazzjoni fejn il-suq eh, ħajġi separat minn retail banking. U jina naħseb li hemm sens ġenerali li din hija xi ħaġa trid tkun distinta Din il-mistoqsija kienet il-kellima kollha l-panel kollu, fi 5 sekonda għal kull wieħed, jew 15 sekonda għal kull wieħed. Mela, verament dumux titkellmu. Nibdew Michel Lux għall-lemin? Iva, grazzi, jena naqbel. li s-self l-settur tal-propieta kemm għal dik li jaxxiri tal-djar kif ukoll il-bini tad-djar da kien determinanti waqt il-kriżi. U mhux din il-kriżi biss, iżda anka kriżijiet ta' qabel. Iżda jena ma naqbilx neċessarjament li dan ifisser li il-problema hija biss fil-banek li kienu edini finanzjaw dawn it-tip ta' attivitajiet tal-propieta. Għalix bazikament vetur importanti tul il-krizi għat trasmissjoni tal-riskju kien ir-ripakketjar tal-krizi minn self tal-propieta. u il-mod kif din inxerdet fis sistema finanzjarja permezz ta' derivati. Għalek, iż-żewġ elementi dwar il-self ta' fil-propieta bħala riskju kif ukoll l-attività tal-suq eh, u s-sigurta' tas-suq huwa għaliex is-siguritizzazzjoni amplifikat ir-riski ġejjin mill-self għal proprjetà Issa punt liħor dwar il-market making Jina diġa għajjimt punt li meta nitkellmu dwar il-periklu ta' tnaqqis ta' likwidità li ġej minn proposti ta' separazzjoni aħna ma nikkonsidrawx il-fatt li il-banek mumiex l-unika e, fornituri potenzjali ta' servizzi ta' likwidità, l hedge funds, l-HFTs u kull tip ta' intermedjarju, specialment intermedjari li mumiex jihdu profit, potenzjalment jinsabu f'pożizzjoni u jagħtu fil-fatt ammont sostanzjali ta' likwidità fis-suq finanzjari. Għalhekk irridu nikkonsidraw li forsi il-banek gbar ikunu f'pożizzjoni mhux daqshekk tajba biex jgħaddu il-likwidità, għalhekk dan mbagħad jista' jiġi fornut eventwalment flokom. Inti Tkellim tfisem l-erba għax ma nix manni hi ħin issa, ħan istaqsi l-oħrajn tridu twijġbu jew le. Jekk iva mela tawlux. Iva, kumment qasir fuq il-banek speċjalizzati Iva, kien hemm problemi fil-banek eh, retail u dawk li mafukati fuq il-self proprjetà ma tinsewx li mhux ħajselfu daqshekk jekk ma kienx hemm E, dawn il-banek universali kbar li rridu l-assi għas-sikuritizzazzjoni, u l-professur Guthard semma li u irnexil jaddi minn tlet kriżijiet fir renju Unit. Il-kriżijiet ta' qabel ġejjin mill-assi u bonds, ecc. kienu setaw eh, jiġu kontrollati Ma il riski forsi mhux qed jingħataw prezzijiet e, li ilom. Mela niprofa wieġeb malajr malajr. Aħna l-koll naqblu li diversifikazzjoni hija element ewlieni fis suċċess fuq il-likwidità u l-ġestjoni Jina naħseb dan huwa punt kruċjali u element għal fej il-bonds tal-gvern ġew eh, esklużi huwa li likwidità hija essenzjali. U t-tielet punt dwar ir-real estate u ġviri finanzjar tal-proprjetà u dak mhux, jiena nemmen li sistemi ta' ġestjoni b'saħħithom huwa mod aħjar milli jkun e, biex nagħmlu ġestjoni tar-riskju milli jkun hemm separazzjoni teknika. Iva minnaħa tal- finanzjar tal-ekonomija minn perspettiva akademika irrid ngħid li huwa minnu li l-asimetrija tal-informazzjoni hi waħda mill-kawżi ewlenin ta' problemi ta' finanzjar tal-SMI u eh, l-korporazzjonijiet u l-negozji, partikolarment dawk li għandhom relazzjoni mill-qrib mal-klijenti eh, tagħhom daw jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex innaqsu din l assimetrija tal-informazzjoni u jistaw jappoġġaw l-ekonomija reali u jkollhom return bażi tal-balance sheets tal-banek. U din hija garanzija għas-sigurtà tal depositi Grazzi ħafna mela l-ewwel shadow rapporteur Jakob u vera nixtieq nitlob lilu x-shadows skolla biex ma mux aktar minn minuta u saqsu mistoqsija li verament tista' tiġi imwieġba fi żmien żewġ minuti għaliex fadlinna 20 minuta għal shadow rapporter skolla u għal kummenti tajlu. Iva, jina għandi kummenta għal professur Marco Pagano fir-rapport li ju semma dwar il- European Systemic Risk Board, inti f'dak ir-rapport turi li dak li jizit kejjel bħala spiża soċjali tal-banek jizdit bidda skifu kif ukoll meta dawn jizvijaw aktar li attività li mandi xaqsam ma' self. Inti tuża il-self għall-assi totali bħala parametru biex tkejjel dan. U mistoqsija speċifika tiegħi għal dan hija inti tirakkomanda li dan il-parametru ġri loan to total assets jista' jintuża meta jiġu E, e, ikunem e, taħt mira il-banek il-gbar biex jaraw riforma strutturali biex jevalwaw jekk għandhom xieġu mifruda jew le? Mm, risposta qasira hija iva. Dan jista' jkun parametru utli flimkien ma' oħrajn għalix biex imwieġeb il-mistoqsija tijak kompletament ma nistawx neliminaw il-fat li jista' jkun hemm parametri oħra simili per eżempju l-involviment f'attivitajiet ta' taħriġ. Għaliex ovvjament l-attività mhux ta' self mhijiex biss eh, hemm attivitajiet ħafna attivitajiet li jistgħu jkunu eh, involuti hawnhekk għalhekk it-tweġiba tiegħi hija iva. Grazzi ħafna. Issa, is-sur Kamal mill-ICR ma jidher li mhux qiegħataw telaq Għalek, il-mistoqsija tijaj ija jekawx xaħat li jti rappresentaħ. Jider li le, mela nistaw morru mill-ewel għal-grupp għalde, Silvi Gullard, mistoqsija qasira x'inhija l-viżjoni strateġika tiegħek kina saqsejt qabel ukoll kif għan niffinanzjaw iż-żona euro u l-Ewropa b'mod indipendenti fis-snin li ġejjin. Taħseb li huwa permezz ta' riforma strutturali, supervizjoni aħjar, Hemm xi ħaġa oħra, ir-rwol tal-ISRB. Kif nistgħu nassiguraw li aħna ħanibqgħu indipendenti fl-ekonomija, fl finanzjar tal-ekonomija? Lil min ħadd ħat indirizza. Iva, nixtieq nistaqsi lil l-sinjura Prezovska xija mara. Aħna għandna bżonn stabilità finanzjarja u rridu naqsu il riskju sistemiku. U bħalma għed, fis sqarrija ta' introduzzjoni tiegħi, Jina naħseb li il riskju sistemiku li ġej minn taħriġ estensiv, partikolarment dak ta' derivati, hija xi ħaġa ta' diżastru għall-ekonomija reali. Jekk naħsbu dwar dak li nixtieq niprevjenu aħna ma rridux li konna kriżi oħra bħalma kellna qabel. U għalek biex nerġaw niġu lura għal Renju Unit peress li għaw il-professur Guthardt għawek, jek naħsbu dwar ix-xejra tal-GDP u tkabbir tal-GDP, ir-Renju Unit tilef sid darbiet il-GDP jek nħars naħsbu dwar ix-xejra, ġviri għaset nsemmi il-qat fajzi oħra, jina naħseb li jemżon li nikkonsidraw riskju sistemiku nġildu stabilta finanzjarja bħala il-miri tagħna biex nerġaw nifukaw il-banek fuq l-ekonomija reali. Grazzi ħafna issa Fabio De Masi għal-gwe. Iva għandi mistoqsija għassur Pagano. Jacob diġa semma il-rapport. Inti qed li xej ma jxekkel l-istituzzjoni ta' depozitu mill-li jihdu dwar il-finanzjar ta' swiq kapitali, inti taħsbu li dan ħajżid l-ispejjeż ta' finanzjar għall-SMEs, per eżempju? U kemmu rilevanti għall-SMEs? Din hija l-mistoqsija tiegħi. Mistoqsija tiegħi lil min qed tindirizza b'din il-mistoqsija. Is-Sur Pagano. Kienet fadalli kwistax-il sekonda, skużawni. Sur Pagano. Irrit najt li l-flus tal-finanzjar. Mi Create System għall-SMEs palissa hija imxekla għaliex hemm attur ieħor kbir fis-suq finanzjarji, jiġifieri il-gvernijiet tal-Ewropa. Għalhekk mod ewlieni kif nistgħu nerġgħu nattivaw is-self l-settur privat, mod partikolari, eh, l-kumpaniji, l smis mod partikolari, Biex namlu dan, il-gvernijiet irridu innaqsu il-bejlas tagħhom li huwa kbar ħafna fis-swieq finanzjari fl-Ewropa, b'mod partikolari ċertu pajjiżi tal-periferija. Grazzi ħafna għal partit tal-ħodor Philip Lambert Shadow. Grazzi ħafna għal mistoqsija tiegħi jew l-kumment tiegħi huwa għas-Sur Klemer Nishtiq li għanet nir-ingrazzjak għalix aħna naqsmu l-istessan li nifrankaw l-enerġija u li kunem effiċenza tal-enerġija, għalek jina naħseb li jattati parir tajjeb lil din il-kamra li ma jibqawx jaħdmu fuq eh, din l-inizjattiva sabiex nifrankaw l-enerġija u nużawa għal għanijiet aħjar u inti semmej dan sabiex salva l-ekonomija. U dan huwa parir tajjeb ħafna mill-settur bankarju misna nismajna iżjed minnek għax konna nevitaw il-katastrofi tal-2008 li probabilment ġiet minħabba politiċi stupidi. Il-ġar tijak għal u għera li inti tista toffri l-konsumaturi tijak, li klienti tijak kull tip ta' eh, servizzu fl-ħar mill-ħar xorta ma' zomx riskju fuq il-balance sheet għalix tamel hedgings taħħom ta' kollox u dan permezz ta' istituzzjoni speċjalizzati ġvil banek tal-investimenti jek dak huwa vjabli għal Van Breda, fejn mhux għalikom. U dwar l-ispejjeż, jekk inti bħalissa tista' tipprovdi ċertu attivitajiet għal spejjeż sussidjati, jiena liberali dwar is-swieq tad-dinjin u jiena nixtieq li l-klijenti ħarsu eh, il-prezz reali u mhux ehm, l-ammont eh, sussidjati. Din hija mistoqsija komplessa u interessanti ħafna irrit ngħid li jiena m'għandix tweġiba nħanuħu biċċiet u niprofa nifhem kif is-sistema bankarja universali tista' toffri soluzzjonijiet lill-ekonomija Ewropea u l smis mod partikolari. L-istruttura ta' hedging tal istituzzjonijiet finanzjarji hija komplessa li xem riskju, għam riski komplessi, u mhijiex sempliċement kwistjoni li wieħed isellef lill SMEs imma jrid jagħtu Eh, firxa sħiħa ta' servizzi li huma fundamentali għall-SMEs biex jevitaw per eżempju il-volatilità tal-profitti jew inkella riski li ma jxuqux. Għalek, mux it-tranzazzjonijiet kollha bħalma suġġerixxa sur Wouter huma faċli daqs li wieħed ikopri eh, l-rata ta' kambju bejn id-dollaru u l-euro. Hemm ċertu istituzzjonijiet li għandhom ċertu bżonnijiet, pereżempju istituzzjonijiet li jesportaw lil Messiku li jistaw jiġu koperti f-strument eh, sempliċi għaliex huma tal-Messiku li jħallsu riskju. Għalhekk f'din il-kwistjoni, f'dan il-każ, l-entità kif tista' tkopri riskju tal-isemmi li t-sporta? U s-suġġeriment għaw huwa li jiġu offruti żewġ prodotti li żewġ unitajiet bankari u minn perspettiva teknika dan jagħmel sens iżda minn perspettiva dwar l-effettività tal-ispejjeż dan ma jagħmilx sens. Għalhekk iżjed minn dan, jiena naħseb li Eġibt parzjalment din il-mistoqsija komplessa. Iġu effettiv għal min għal minħala 16? Minħalla 16 u koll, aħna fl-ħar mill-ħar qegħdin nejnu l-ekonomija. Tajb, Eġibt, mela l-ħar xadow għallum. EFDD, Marko Sunni. Grazzi, jena nishtiq nistaqsi l-professur Pagano, nammi mistaqsija. E, eh, mistaqsija li maġiċ imwieġba fl-ewel panel fuq derivati. Jekk fiħdan riforma strutturali tal-riforma bankarja, inti tikkonsidra xi importanti li ndaħlu strument ta' evalwazzjoni, ġbi strument indipendenti tal-evalwazzjoni tar-riskju tad-derivati meta mqabbel mal-banek il-kbar, bħalma sar fl-Istati Uniti fl-2008. Issa t-tieni mistoqsija Eh, Palla tistaw taraw ir-rwol, kif taraw ir-rwol fil-ġejjini tal-group funding bħala sors ġdid ta' finanzjar kif ukoll bħala strument ta' diversifikazzjoni ta' riskju ta' kreditu għal-banek. Għalek biex u riskju mill-banek għal dan l-istrument il-ġdid. Jekk fil-ġejjini u xħajilħax ċertu daqs konsiderevoli u le, grazzi. Sabiex ma tawax, meġus li ma tantx għandna ħin, hu l-ewwel mistoqsija fuq derivati. Din iva huwa minnu li l-ikbar u l-iżjed pożizzjonijiet ta' riskju li ttieħdu sissa mill-banek, banek kbar b'mod partikolari. Dawn ġejjin mis-suq ta' derivati vera. Huwa verament diffiċli wieħed jikkalkola x'inhuma dawn ir-riski, iżda xorta waħda huma kbar ħafna. Issa wieħed mir-raġunijiet ewlenin għalfej il-banek il-kbar jistaw jihdu dawn il-pozizjonijiet u li kollom u koll inċentif biex jamlu dan huwa preċiżament li l-istituzzjonijiet li maħħom jikkummerċanizzaw jarawhom bħala li huma iżjed siguri minn eh, issuers oħra potenzjali għalek dawn id-deriv għalli xieħdu gost b'din il-garanzija ta' too big to fail. Għalek sa' ċertu punt nistaw nipretendu li din il-problema ħassir iżar u l-anqas pervaziva anka sa fej din il-garanzija ta' too big to fail ma tistax tibqa' tintuża minn banek li edin jilabu is-suq tad derivati b'din il-garanzija li b'din il-garanzija ta' too big to fail li qiegħda tgħinhom. Nista' nżid ħaġa? Em il-qafas emir u koll li ġiel il-banek li għaddu mis-CCB, partikolarment il-banek il-gbar, għal-punti u l-enini u kella il-tekniċi ta' mitigazzjoni ta' riskju femir li verament innaqsu il-riski li tieħdu taħt il-sistema bankarja, grazzi. Mela, grazzi ħafna kollegi. Issa verament għanna l-ħin għal mistoqsija waħda tal kaċċijaj li qabel ma naddi il-kelma l-Gunnar Hekmark Tiftakar li il-kollega Lange talab din il-kaċċijaj għajma issa ma duxaw. Issa nara. Nina Gill, il-rapporter fuq l-MMF tana. Grazzi ħafna, Sur President, jiena xtaqt nitkellem fl-ewwel parti fil-fatt. Għaliex il-professur Helvek Iva jiena il-rapporter fuq il-Money Market Funds u inti kont kritiku ħafna tal-MMF u forsi għandek raġun. aħna qegħdin niprofaw insibu approċċi bilanċat ta' kif nindirizzaw dan it-ħassib. Issa int probabbilment taf li l-SEC ħad għamlet riformi fundamentali fl-ulju li għadda u jina nix nkun naf xinija l-opinjoni tijak dwar dawn il-reformi. Iżda, apparti dan, jina kont verament imħasba li il-ġimma li għaddit, rajt fil-Times, fil-Financial Times, fuq il-paġna ewlenija, li ħafna mill-fondi tas-suq tal-flus sina bħala konsekwenza ta' riformi qed jerġgħu jaħsbu li iwaqfu MMFs huma purament privati li jkunu barra mill-ġurisdizzjoni ta' kemm l-Amerikani kif ukoll l-Ewropej. U dan verament jivvindika dak li jgħid il-Professur Goodhart li waħda mill-problemi dwar is-settur finanzjarju u li huma innovattivi ħafna, imma sfortunatament huma innovattivi mod ħażin li jippruvaw isibu mod ta' barra li l-gvernanza. X'inhu r-riskju ta' dan l-approċċ għal shadow banking b'mod partikolari għas-settur Ewropew kollu kemmu? Grazzi ħafna Nina. Mela jiena naħseb li dak li qed tagħmel SCC hija ċaqliqa fid-direzzjoni tajba iżda ejja ma ningannawx lil nanfusna Il eh, variable asset funds u koll ikun hemm ħafna attaki fuqhom, runs fuqhom. Dawn l-asset value funds huma naqisiex suscettibbli għaliex għandhom sinjal li fuq l-investituri jistgħu jkoordinaw għax apparti minn hekk kwalunkwe font li huwa miftuħ u li investi fuq assi li mhumiex likwidi immedjatament huwa suscettibbli għal runs naraw dan anka fil-real estate funds u anka fil-money market funds u dan huwa riskju sistemiku. Tħassib li għandi dwar is-sistema tal-Istati Uniti f'dan il-kuntest huwa li l-SEC taħseb dwar l-ħarsin tal-investitur u mux tas-sistema u għalek taġiċi b'mod differenti għanda ħsib eh, differenti ħafna mis supervizuri bankari. U din hija raġuni għalfej ilhom ikaxkru saqajhom fuq din il-kwistjoni. Qed ħafna Sur Helvik issa. Għaddi ma ngħaddi l-kelma nixtieq nerġa' eh, nindirizza rapporter għal klim ta' għal grazzi l-interpreti tal-li baqawaw, grazzi tal-li nexilkom titlu fil-qafas u dawn ta' taħin u dawn eh, l-10 minuti addizjonali, Gunnar Hartmark, u grazzi li kellima kolla l-lejla, verament interessanti u kontribuzzjonijiet verament differenti. Mela Gunnar, Grazzi ħafna u jena nishtiq nżid ma dawn ir-ringrazzjamenti għaliex kienet kienu prezentazzjoni verament eċċellenti li ġew imħejja b'mod tajjeb ħafna għalina u din ħaġa tajba għalina. Mhux ħanipprova nagħlaq wis għaliex ir-riskju huwa li konna opinjonijiet differenti. U issa naslu lej il-miliet għalhekk nixtieq li nkunu aktar maquda. Iżda għanna ċertu mistoqsijiet li rridu diskutu l-qoddim, u dinja xi ħaġa għaw l-lum ħadna punti spunti li jistgħu jippermettulna naħsbu ftit il-qoddim. X'jiġri? Meta bħala depozituri nifukaw aktar u niddependu aktar mill-banek speċjalizzati. X'jiġri mill-proċedura bail-in? It-tieni mistoqsija, x'jiġri bil-likwidità, il-liquidity making meta jkollna l-banek speċjalizzati? ħafna drabi għaw kollegi li qablu ma l-Istati Uniti imma l-istruttura bankarja fl-Istati Uniti bħal fl-Europa hija konsegwenza ta' aktar minn mit sena ta' żvilupp. X'jiġri b'dawn dan liquidity making u x'jiġri bir-riski sistemiċi fejn aħna niddependu ħafna aktar fuq banek speċjalizzati jekk inħarsu lura u naraw eżatt tixfimna u x'intqal f'dan il-panel, jiena naħseb li dawn huma mistoqsijiet li il-kollegi jaraw b'mod naqra tentattiv meta nqajmuhom, ma dawn huma l-konklużjonijiet tagħna tiegħi u rridu naħsbu dwar dan u naħdmu bihom għaliex il-mira komuni kienet li konna qafas li huwa stabbli kemm jista' jkun. Imma dan huwa l-paradoss għax fl-istess ħin irid ikun dinamiku kemm jista' jkun, ġifieri qafas stabbli u atturi dinamiċi u hemm bżonn li nittrattaw dan il-punt. Għal darba ħanix nirringrazzja l-kollegi u l-mistidna tagħna u ovvjament il-President tagħna. U nixtieq nirringrazzja ukoll il-President ta' qabel. Grazzi. Thank you.